mux kullħat jista' joqgħod magħna tul il-ħin kollu għalhekk nixtieq nibda minnu fih. Nixtieq nirringrazzja lilkom illi qegħdin hawnhekk fostna għal xi wħud minnkom din mhux l-ewwel darba u għalhekk nixtieq eh, nirringrazzjakom li rġajtu ġejtu fostna għandna rappreżentanti minn 24 stat membru għaw ukoll rappreżentanti mill-Montenegro, ehm, il-Norveġja u hemm ukoll rappreżentant mill mill-Norveġja u kol. li nishtiq eh, nirringrazzja illi jinsab għawek fosna. Nishtiq nirringrazzja u kol l-rappresentanti tal-presidenza austriaka għanna il-ministru ehm, um, ehm, eh, Awstrijak għanna sinjura il-Komissarju Jurova illi hija responsabli mill-affarijiet tal-ġustizzja u l-ugwaljanza Għanna u koll rappresentanti tal-Parlament, għawnek fostna l-President tal-Komitat tal-Kunsill Awstrijak u anka rappresentant għal-Komitat tal-Kunsill Federali Awstrijak. Kiġifri għanna u koll rappresentanti tal-Awstrija u fostna. Għadna għet nistennew il-President Luka Ġajir tal-Kese, għanna u koll rappresentant tal-Komitat tal-Reġuni. Eh, illi huwa wkoll responsabbli mill l-affarijiet eh, esterni fiħdan il-Komitat tar reġuni u għadna nistennew u koll il-Kummissarju Joachim Almunja illi ħajkun eh, Almunja li ħajkun fostna. Nishtiq nfakkarkom ukoll illi din il-laqa qed isseħħ ta' kull sena eh, fil dan il-setup dinja laqa interparlamentari tal-Komitat nfakkarkom din qed namluwa darba ta' kull sena kif appuntu diġet u din qed namluwa bilan illi nsaħħu id-dimensjoni interparlamentari. Hemm rappresentanti għalek tal-parlamenti nazzjonali kif ukoll tal Parlament Ewropew illi il-kol kemm aħna għandna ir-responsabilità illi insawru l-ġejjini tal-Ewropa. Għandna wkoll responsabiltajiet oħra biex nisqu fuq eh, valuri fundamentali u anka għalix aħna niġu eletti b'mod dirett għanna ir-responsabilta li insemmaw leħen iċ-ċittadini fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea. Għanna wkoll il-responsabilta illi tirrappreżentaw il-gvern tagħkom u għalhekk dan id-dialogu bejn il-Parlament Ewrope eh, ma'kom parlamenti nazzjonali nħossu li huwa dialogu utli ħafna u juri wkoll iċ-ċittadini illi aħna li qed niġu eletti iżda anka mm, dawk li għandhom impatt fuq il-ġejjini tal-Unjoni Ewropea qed jitkellmu jaqsmu femiet ma' xulxin. Din eh, is-sena nixtiequ nitkellmu dwar eh, l-istat tad dibattitu dwar il-ġejjini tal-Ewropa. Kif tafu fl-Unjoni Ewropea fuq livell komunitarju sfortunatament għanna tlet xejrit indipendenti ta' diskussjoni. fera illi bdiet taħdem fuq il-white paper u anka fuq dak il ħareġ mill aħħar mm, diskors tal-State of the Union tas Sur Jean-Claude Juncker hemm ukoll hemm proposti konkreti f'dak ir-rispett ukoll hemm id-dibattitu dwar deċiżjonijiet importanti illi jittieħdu fih dan il-Konsill Ewropew u hemm ukoll ovvjament il-Parlament Ewropew illi wkoll għaddej bid-diskussjoni u li qed jipprova issawwar il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. Aħna ir-rapporti dwar dan is-suġġett bdejnihom fl-2017 u attwalment aħna qed naħdmu wkoll fuq rapport illi jrid jiprovdi eh, sissin għal leġislatura li jmiss u jisawar id-dibattitu koll. Aħna il-għajna eh, u koll u zamejna f'moħna l-avvenimenti li qed isseħu bħalissa konna kontenti ħafna bil-diskors eh, tal- eh, tal-President tal-Kommissjoni Jean-Claude Juncker l-State of the Union fejn huwa saħaq fuq il-bżonn ta' espansjoni tal-vot QMV u reċentement id-dedikajna u koll ħafna ħin għal l-importanza li t-teħid ta' deċiżjonijiet ikunu trasparenti mhux biss hawnhekk iżda anka fil-Kunsill. Aħna qed naħdmu id fit ma' l-Ombudsman u qed inkomplu nippruvaw niġildu għal xi ħaġa li forsi intom imdorin ħafna titkellmu fuqha il- dritt illi wieħed semma leħnu fuq livell Ewropew. Din trid tiġi eh, finalizzata, dan id-dibattitu jiġi eh, finalizzat, ser tisma' kol iżjed dettal min-naħa tal-kollegi responsabbli eh, dwar ċerta dettalji mm, sempliċement nixtieq ngħidilkom illi dan id-dibattitu aħna qed nagħmluh anka fil fid-dawl ta' ħafna xogħol illi diġà sar eh, vizavi il-ġejjeni. Issa qabel ma eh, naddikom, naddi l-kelma l-kollegi, xiftit ta' eh, informazzjoni prattika. Dawk il-karti li għandhom u dimkom u l-karti li għandkom tużaw biex tinformawna li tixtiqu titkellmu il-kollegi hawnhekk responsabbli ser ikunu qed jipproċessawhom dawk it-talbit tagħkom imbagħad naraw kif ser norganizzaw irwieħna skont kemm persuni jkunu jixtiequ jitkellmu unorganizzaw ir-riħna biex naqsmu il-ħin a dispożizzjoni tagħna bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Issa, Fissem il-presidenza il sinjura Julian Bogner Strauss. Sinjura Hubner, Kommissarju Jurova, Eccellenzi, Sinjuri, u għatawnur kbir għalija li ninsab għawnek eh, fostkom fissem il-Presidenza Austrijaka biex nitkellem maħkom dwar il-ġejjini tal-Unjoni Ewropea. Jina nemmen illi dawn il-laqat bil-Komitati tal-Parlament Ewropew u l-Komitati tal-Parlamenti Nazzjonali huma importanti ħafna biex nsaħħu d-dibattitu u biex nitkellmu dwar kwistjonijiet li konċernawna l-kol kemm aħna. L-Awstrija tilqa' r attiv tal-Parlament Ewropew u l-kontribut tagħha għal ġejjini tal-Parlament Ewropew. Id-dibattitu ta' profiloli fejn il-kapiet tal-istat u tal-gvernijiet ikunu mistietna biex jisemaw leħinhom u ma' importanti ħafna għaliex il-dibattitu dwar ġejni tal-Ewropa huwa attwali immens. Et neħxu fi żmien eh, ta' diffikultà u l-Unjoni Ewropea mhijiex eżentata minn dawn id-diffikultajiet. Aħna rridu nisqu fuq dak li qed nagħmlu aħjar u dawk l-affarijiet li għandna nagħmluhom aħjar biex bekk nibqgħu ngawdu minn Ewropa Paċifika. Nixtieq nuża din l-opportunità sabiex nippreżenta il-viżjoni, l-opinjonijiet tal-Presidenza Ewropea u l-kontribut tagħna għal suċċess tal-Unjoni Ewropea. Il-motto tagħna huwa illi l-Unjoni Ewropea trid ittejjeb il-sfida tas-sigurtà nizguraw il-kompetittività u nistimulaw ukoll il-viċinat Ewropew. Dawn huma kollha sfidi li jridu jiġu indirizzati biex bekk aħna nerġgħu niksbu il-fiduċja ta' ċittadini tagħna dwar l-ewwel priorità s-sigurtà u l-immigrazzjoni. Aħna qed naħdmu bla biex niksbu progress fil-floqsma kollha. il diskussjonijiet fi Strasburgu joruna illi hemm determinazzjoni illi il-proposti tal-Kommissjoni dwar il-faċilitar tar-ritorn u tisħiħ tal-frontieri għandhom ikunu ta' priorità id-dialogu kif ukoll il-proċess ta' sensibilizzazzjoni tal-pajjiżi Afrikani ukoll ġew ikkonfermati il-ġimgħa il-dieħla eh, il eh, ser nkunu qed nisqu ukoll fuq il-riforma tal-politika komuni tal-azil kif ukoll il-progress dwar diversi elementi li konċernawa. Dwar tieni priorità il-proġett ta' suq uniku diġitali din Eh, dinja sfida promettenti ħafna nafu li s-servizzi digitali u l-modelli ta' negozju digitali kull ma jmur qed jiksbużiet importanza. jridu noħol u l-ambjent xieraq biex in-negozji Ewropej jkunu jistgħu jinnovaw kif xieraq. It-tielet priorità tagħna hija marbuta mal-fatt li Unjoni Sikura tista' sseħħ biss jekk il-viċinat ikun siguru kol. U importanti għalhekk illi aħna nisħu fuq eh, il-suġġett tal-Balkani tal-Punent. Aħna nabżon perspettiva tal-Unjoni Ewropea ġenerali għal-jom Però din l-agenda trid tqis eh, l-individwalità ta' diversi pajjiżi tal-Balkani tal-Punent għalina huwa importanti li l-proġett ta' integrazzjoni Ewropea ma jkunx komplet jekk ma ninkludux bisħieħ dan ir-reġun. Aħna qed nagħmlu wkoll diskussjonijiet intensivi fuq il-proposta MFF u nixtiequ nappoġġaw ukoll l-isforzi tal-Kummissjoni fuq eh, il-ftejm għal-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea mar renju Unit. Rridu nisqu kol fuq il-parteċipazzjoni ta' zazax tagħna fil-white paper tal-Kommissjoni rajna li muma li zjed eh, xenarji eh, utli li fl-opinjoni tagħna huwa xenarju numru erba' Rridu niprovdu soluzzjonijiet komuni fejn hemm bżonnhom, iżda il-parti l-kbira ta' ċittadini tagħna ma jixtiequx Ewropa li tindaħal fl-iktar kwistjonijiet żgħar fejn ikun aħjar jekk jiddeċiedu għalihom u dwarhom dawk l-affarijiet il kunsilli Lokali u l-Gvern Reġjonali. Aħna nilqgħu ir-riżultati ta' task force fuq is-sussidjarjetà se nkomplu diskussjonijiet ukoll fil-konferenza dwar is-sussidjarjetà fl-Awstrija nar il-15 u 16 ta' novembru. Il-riforma tal-inizjattiva ta' ċittadini tammilla tipprovdi għodda utli biex ċittadini kunu jistaw jinfluenzaw l-agenda tal-Unjoni Ewropea u koll. Bħal stati membri oħrajn aħna t-namlu konsultazzjoni ma' ċittadini tagħna dawn il-konsultazzjonijiet għandhom jipprovdulna input sabiex insawru il-ġejjini tal-Unjoni Ewropea bħala Ministru għal l-affarijiet ta' Zazax jina nixtieq nisħaq fuq il-fatt illi Zazax huma l-ġejjina tal-Unjoni Ewropea nafu illi l-proġett biex naqdu l-kontinent tagħna mhux lest mhux komplet. Irridu nkomplu nibnu Unjoni Ewropea żied b'saħħitha. Aħna konxi illi dan ser eh, seħ anke l-iktar minħabba u grazzi għazza saħtana. Iżda iżda saħtana umma u koll il-prezent tal-Unjoni Ewropea. Xejn ma tista tassoċja ħizjet ma suċċess tal-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Daqs il-program Erasmus, dan il-program jurina li zaza ħaswam iżjed Ewropej minn kull um, grupp Eh, ieħor tal-popolazzjoni u fil-fatt anka fil-Brexit il-parti l-kbira ta' Zaza votat biex tibqa' fl-Unjoni Ewropea f'pajjiżi stess 80% tal-Awstrijaċi ta' Zaza Awstrijaċi għom Ewropej. Għalhekk huwa importanti illi l-opinjoni taż-żgħażagħ tinstema' u tingħata importanza. Waqt il-presidenza tagħna aħna ħadna pass importanti f'din id-direzzjoni. Il-laqgħa formali tal-żgħaż tal-Ministri eh, għal-affarijiet taż zazax eh, seħ fi Vienna u għal darba dan għadnieħ mal-Youth Conference Bekk eh, zazax setaw jiltaqaw mal-ministri personalment u jiddiskutu fuq il kwissjoniet li jizjet jikkonċernawhom. Sinjuri, id-dibattitu politiku eh, ser jilħal uċċata tiegħu f'Mejju 2018 eh, f'Mejju uh, tas-sena id-dieħla, però dan il-proċess ser jibda minn issa. Għalhekk jiena nistenna bil-ħerqa il-presentazzjoni um, um, minnaħa tal-kollega dwar propju il- uh, dwar Missur Atondo biex nitkellmu dwar il-ġejjieni tal-Ewropa. Grazzi, naddisa kelma l-Sinjura Vera Jurova. Grazzi ħafna, Senjura President, jiena kontenta ħafna li ninsab hawnhekk fostkom Kontenta li, li ser nitkellem ukoll fuq dan is-suġġett illi meta rajt dwaru dan is-suġġett ikolli ngħid li kont eh, xi ftit eh, inkwitata u eh, min jista' jgħid kif ser ikun il-ġejjini tal-Ewropa. Però l-ewwel nett irrid ngħid li l-ġejjini tal-Ewropa jiddependi minna. Aħna rridu nirresponsabilizzaw ir-rieħna, mhux biss l preżent iżda anke propju ġejjieni proprju dalodu kellna dibattitu dwar it-tibdil klimatiku u tkellimna dwar elementi li ser ikunu importanti ħafna l ġenerazzjoni tlimis, però rridu nibdew minn issa. Rridu nagħmlu l-almu tagħna biex noħorġu b'soluzzjonijiet illi jaħdmu tassew u li ċittadini tal-Ewropa jifmuhom dawn is-soluzzjonijiet u li jkunu dawk illi jixtiquna naħdmu bihom. Dan ifisser ukoll irridu nirriflettu l-bżonnijiet taċ ċittadini tagħna, irridu nirriflettu l-atmosfera li teżisti, irridu anke nirriflettu l fatt li ċittadini ma toġobhomx l-instabilità u l-insikurtà li li qed tiċċirkundhom, irridu ngħidulhom il-verità. Naf li l-verità hija kelma illi ħafna politikanti ma jaħdmux bija, ma jemnux bija. Għaliex eh, il-verità ħafna jaraw bħala xi ħaġa relattiva, iżda hemm ċerta affarijiet illi għandhom ikunu oġġettivi. U dawn huma l-prinċipji li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea. Fosthom hemm il-verità. Il-verità illi aħna rridu naħdmu biha u nispjegaw liċ ċittadini tagħna għaliex qed nagħmlu din il-ħaġa żjed minn dik il-ħaġa li qed naffaċċaw terrorizmu, tibdil klimatiku, bidliet teknoloġiċi veloċi, l-estremizmu, terrorizmu. Meta wieħed iqis dawn din il-lista ta' teddidiet illi tista' tarhom il kolka maħna aħna nistgħu narawhom dawn it-teddidiet. Spiss ħafna minnhom huma r-riżultat tal-prodott Ewropew pero oħrajn ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea. U aħna rridu kunu nistgħu naffrontaw tnejn illi huma. Għandna kompetenzi biex nitrattaw dawk illi huma produzzjoni purament Ewropea, Ewropea kif qed tiżjed kmieni. Emma fajt li nistgħu nagħmlu maħjar jekk iċ-ċittadini jagħtuna l-fiduċja, iżda rridu wkoll naffaċċaw l-instabilità li teżisti madwar id-dinja t-teddidiet li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea u nkunu nistgħu nagħmlu ġestjoni ta' dawn ir-riski biex nagħmlu dan irridu nkunu maqudin u naqblu fuq dawn is-soluzzjonijiet li jaħdmu flimkien mal-persuni kollha li jkunu ġew eletti flimkien ma' demokratiċi li nittamaw illi jibqaw jeżistu u jibqaw rappresentati fil-Parlament Ewropew. Dan rridu namluħ ma' ċittadini u kolla li rrid ikun proċess inklusiv. Il-bicċa xogħol diffiċli hija illi però namlu ġestjoni ta' dettit intern. Ma nafx ktaqblu taqblux miegħu, però naħseb li l il politiċi dawn it-teddidiet interni ħarbulhom minn idejhom ma jafux kif jitrattawhom iżjed. Hemm dik l-isfera diġitali, hemm realtà ġdida li bdiet taħdem. U spiss din ir-realtà diġitali taħdem kontrina. Għaliex ħafna forzi ġodda Eh, illi qed jeżistu u ma ninsewx illi din l-sfera digitali m'għandix regoli bħal donna ġungla, ġungla li mbagħad tiġi trasferita fil-ħajja ta' kuljum. Jiena irrid ngħidilkom u xtaqt nkellimkom dwar l-elezzjonijiet li ġejjin, hawnhekk qed nitbiet mid-diskors li ħejjejt. Nixtieq nitkellem in ġenerali wkoll dwar l-elezzjonijiet, l-elezzjonijiet kollha li nixtiquhom iseħħu fl-Ewropa li nixtiquhom li jkunu trasparenti, li jisqu fuq eh, it-teħid ta' deċiżjoni trasparenti min-naħa tal-votanti. Kull elezzjonijiet li jseħħu fl-Unjoni Ewropea tista' tibda mill-elezzjonijiet Ewropej dawn mhux ser ikunu business as usual. Għanna riski hemm dit ġdid hemm ċirkustanzi ġodda wkoll. Fejn huma l-ikbar riski? Hemm ir-riskju ta' l-abbuż ta' data privata ta' ċittadini. Forsi tgħidu l-Unjoni Ewropea ossessjonata bil-privatezza tal-data personali. Forsi anka tiftakru d-dibattitu li kellna fuq il-GDPR. X'ġara ħarsu l-kas ta' Cambridge Analytica u Facebook. Għalija bħal film ikra ta' science fiction kien dan. Ħareġ illi kienem kumpanija jew fattur ekonomiku jew parti ekonomika ħanejtek illi għamlet ġestjoni ta' 87 miljun persuna differenti. Użat id-data ta' dawk is-87 miljun persuna u dawk il-fatturi li jagħmluk persuna sar abbuż minnhom. U din id-data ġiet użata għal kampanja politika. Aħna imdurrijin bil-kampanji kommerċali. Aħna kol kemm aħna e, niġu immirati f'dawn il- battalji biex nejtek kummerċali, kulħadd jitfana fi gruppi jiġifieri faċli timmirana, faċli suġġetti kummerċjali jimmirawna. Iżda jekk ma nsegwix din il-pressjoni, jekk jien ma nixtrix dik il-vacuum cleaner li qed tiġi timmirani biex nixtriha, eh, jekk jiena ma nivvutax il-min inħoss li għandi nivvota, allura Xi kun qed nagħmel nkun qed inservi tal-ħalq ta' xi ħadd ieħor. Nivvota pereżempju għal dak il-President tal-Istat li żjed eh, li qed jinfluwenza permezz anke ta' dawn il-mezzi. Il-kas ta' Cambridge Analytica wera illi huwa possibbli illi timmira l-persuni tisir ilhom id-data u bażi ta' din il-kampanja li jom sejsa puntu fuq id-data li tiġi misruqa fid-dawl ta' dan kollu ma naħsibx li tista' tibqa' titkellem fuq eh, pluralizmu medjatiku jew politiku lanqas ma tista' titkellem fuq trasparenza. Mela di l-ewwel teddida, it-tieni teddida il-fake news, l-informazzjoni ħażina, informazzjoni manipulattiva. It-tielet teddida hija l-attakki ċibernetiċi et illi dawn l-elezzjonijiet musser ikunu f'kuntest business as usual, l-affarijiet huma differenti, għalhekk aħna batna rakkomandazzjonijiet l-istati membri kollha biex jorganizzaw irwieħhom ħalli jitrattaw dawn it-tip ta' riski differenti. U biex ikunu lesti wkoll illi jiżguraw illi l-elezzjonijiet ser jiggarantixxu pluralizmu politiku u vot autonomu. Nixtieq ngħid ukoll illi fil-pakket elettorali li għadni eh, bdejt niddiskrivilkom, aħna tassew irridu illi il-pluralizmu politiku, il xelluk il-lemin, id-demokratiċi, kulħadd irrit ikollu aċċess ġust għal min jivvota għall elettorat Aħna qed nirrikkomandaw li nużaw regoli għal il-regoli li aħna soltu nużaw għal l-sfera um, ehm, online biex nużaw manka offline. Ma l lebda tip ta' ta' ċensura u um, lanqas ma nixtiequ li tiġi imxarda dik it-tip ta' informazzjoni li lan tagħha hija illi tbiddel il-femi ta' nies b'mod qariqi. Aħna nittamaw li dawn ir-rakkomandazzjonijiet jittieħdu u jintlaqgħu b'mod serju min-naħa tal-Istati Membri eh, dinja l-bazi tal-mod kif l-Istati membri jistaw jikoperaw, aħna nixtuq l-Istati membri jindirizzaw dawn it-tlet teddidiet u nixtieq ukoll noħolqu network illi ser jaħdem fuq livell Ewropew biex bekk u għalhekk kan istiednu l-istati membri biex jinnominaw rappreżentant illi ser jaħdem direttament magħna. Issa għaliex l-Unjoni Ewropea qed tinvolvi ruha f'dan il-proċess. Qed tilkom illi l-elettrosfera hija limitata ħafna. Din hija kompetenza sovrana tal-Istati membri. Aħna għandna iżjed kompetenza fil-qasam tal-ħarsin ta' data, iva dak huwa minnu, però immaġinaw jekk dawn il-proċessi elettroniċi jiġu eh, danneġġati minn attakki ċibernetiċi per eżempju, eh, f'żewġ jew tliet stati membri biss. Jekk dan iseħħ f'żewġ jew tliet stati membri, l-Unjoni Ewropea kollha kemm għandha problema. U għalhekk naħseb il dan is-suġġett jitrat jorbot ma' suġġett li qed nitrattaw illum dak tal-ġejni tal-Unjoni Ewropea. Sinjuri, dak huwa dak kollu li xtaqt naqsam magħkom. Jiena kuntenta ħafna li ġi organizzat dan l-iskambju ta' femiet u ma' suġġett interessanti immens b'mod partikolari meta titkellem dwar ix-xejriet il-ġodda, l-isfid il-ġodda li aħna rridu naffaċċaw. Ippermettuli nikkonkludi billi ngħid illi l-kol flimkien ser nkunu nistgħu nagħmlu ġestjoni kif suppost ta' riski u ser noħorġu lil unjoni Ewropea minn dan il-perjodu daqshekk kritiku. Grazzi ħafna Kummissarja. Aħna fil-fatt irridu naraw kif nistgħu nagħmlu biex nevitaw ir-riskju li seħħ uh, u li ma jiġrix dak li ġara f'Cambridge Analytica. Dear Madam Chair, Is-Sur Bushman, eh, il-President tal-Kumitat Ewropew eh, tal-Kunsil Federali Awstrijak. Eh, grazzi, Sinjur President, Sinjuri, nixtieq nibda billi ringrazzja lilek l-ewwel net, Sinjur Hubner, President. Nixtieq billi eh, nindirizza din dan ir-rapport fuq ehm, il għada ta' dan id-dibattitu fuq il-futur tal europa Nemmen li eh, hemm eh, il-valur nazzjonali, lokali, li huwa ferm iktar importanti emmu kol ċertu sfidi li rridu nindirizzawhom fuq livell Ewropew. Naħseb li eh, jiena ma nistax nisħaq biżejjed eh, kemm huwa importanti eh, illi nisħu fuq il-valur miżjut u dan irridu nikkomunaw iktar fuq livell nazzjonali anki l-arfien fuq kif jaħdmu l-istituzzjonijiet rridu nipromovu iktar u iktar fl-eżati membri. Nixtieq ngħid li l-Parlament Awstrijak ilu għal daw l-axar xar snin eh, jorganizza dan il-workshop fuq eh, iċ-ċittadinanza biex jifomerizja zazax eh, Awstrijaki ma' demokrazija fl-Unjoni u l-aspetti kollha ta' l-Unjoni. Mbħata xar telef iż-żazuħ Awstrijak jieħdu sem f'workshops ma' membri parlamentari mill-ħames mm, gruppi politiċi illi huma preżenti fil-Parlament eh, iktar minn 5000 eh, iktar minn 100,000 eh, b'kollox, tu daw l-aħħar xar snin għal daqstant ġewes esposti għal danem. Għawnek għet nitkelmu dwar sfidi, sfidi li ma nistawx nindirizzawom eh, per messa situazzjoni wahda, ma rridu nindirizzaw azzjoni lokali, regionali, nazzjonali, Ewropea f'daqqa. U naħseb li dan eh, huwa tassew meħtieġ biex eh, il-proġett Ewropew ikomplu jisvolġu biex inkomplu niksbu lura il-fiduċa ta' ċittadini tagħna u nemmen li eh, għana narwa l-importanti x'nilabu rrid nisħaq eh, l-integrazzjoni iktar b'saħħitha u integrazzjoni Ewropea, ċewe tista' tkun biss possibbli eh, biss jekk il-Parlament Ewropew jieħu konsiderazzjoni l-agenda Ewropea fil-laqa tagħhom jaraw naqra x'inhu l-impatt fuq iċ-ċittadini u bekk l-Ewropa tkun iktar viċin membri tal-Parlament eh, Awstrijak għandhom id-dritt li jieħdu sem fi diskussjonijiet eh, fil-Parlament Nazzjonali biex bekk kona dan id-dialogu eh, kontinuament għaddej. Allura għanna dan id-dialogu bejn l-MEPS u il-Parlament Nazjonali u provajna u koll ninkludu f'dan id-dibattitu l ċittadini. Hemm punti oħra importanti, s-sussidjarjetà li msemmija hawnhekk f'dan l abbozza rapport. Nixtieq eh, insemmi ċertu punti marbuta ma' dan. Eh. Hemm task force eh, fuq is-sussidjarjetà li hija magħmula minn membri ta' Parlamenti Nazzjonali, mill kumitat ta' Reġuni u entitajiet oħra, ma nemmen li l-implikazzjonijiet huma imorru lil minn dan f'mument ta' sfida kienet kien pass federazzjoni tajba insaħħu l-Unjoni minnaħa u t-isħiħ tal-prinċipi ta' sussidjarjetà u proporzjonalità fuq in-naħa l-aħra. Nemmen li dawn l-aspetti mhijiex esklusivi wieħed mill-ieħor. il rapport tat-task force U importanti għaliex fl-axar mela axar leġizlazzjoni Ewropea taffettwa l kull ċittadin Ewropew. U għalhekk eh, rridu nifmu eżattament eh, x'infissru ta' u proporzjonalità. Għaldaqstant jiġu rwol iktar importanti għal parlamenti reġjonali. Fil-fema tijaj għatmemx European demos, għatmemx identità Ewropea, għatmanniex passaport Ewropej, għanna bis Passaporti nazjonali. Il-Parlament nazjonali jibqaw sors importanti ta' leġitimità u ta' accountability fl ħda l-Unjoni Ewropea u għanna nużaw l-erf kollu li jem f'dawn il-parlamenti u dan biex natu għom ruol pozittiv, mux bis negattiv kif għanna bis-sistema tal-karta safra, ma sta għal, anzi, huwa l-Bundestag eh, li ehm, Merkel trid eh, tiġġustifika l-nifisa u l-istess is-Sur Baz irid eh, jirrispondi lill parlament Nazzjonali Awstrijak. Xi kultant jena tal-fema, ma forsi zbaljat eh, il komissjoni u kalla il-MEPS eh, jinjoraw din il-realtà u għallura unek eh, il-prinċipju ta' sussidjarietà huwa kruċjali. Huwa wieħed minn dawk il-prinċipji li ġew inklużi fit-Trattat ta' Maastricht fuq ukoll eventwalment fit-Trattat ta' Lisbona fejn il-Parlamenti Nazzjonali jena ta' rwol iktar importanti, però il-wedijiet ma nżammux kompletament irridu issa naraw li nimplementaw dan il-prinċipju kif supposta. Iż-żieda ta' delegati tikkuntrasta il-prinċipju ta' sussidjarjetà u ta' twissija bekrija. Fiftit eh, snin ilu eh, kien ftit għal ewwel hemm issa għandna ma' 140 l delegati, ġveru ma' mhix sens eh, nitkam fuq is-sussidjarjetà fuq naħa, mbagħad fuq naħa l-oħra qed inżidu numru ta' delegati rridu naraw illi namlu kol evalwazzjoni tajba fejn l-Ewropa qed u fejn qed ixxekkel. Nixtieq ngħid illi meta kont membru tat-task force Inressa eh, dana l-konsiderazzjoni ta'kom, nitlobkom illi tieħdu konsiderazzjoni mhux biss dak li hemm f'artiklu 9 tar rapport tat task force, imma u koll elementi oħra illi fih dan il-rapport illi namen illi huwa important, importanti għal dan id-dibattitu fuq il-ġenet tal-Europa. Il-Parlament Ewropew għandu jis il-Parlamenti Nazzjonali u Reġjonali bħala msieħba b'saħħithom eh, u bħala mod kif jistaw jorbu ċittadini lejn daw l-istituzzjonijiet. Issa, eh, għandkom il-rapport fidejkom, eh, xatablu fidejkom. Grazzi, u issa minnaħa tal-Kunsill eh, Federali Awstrijak, Sur Christian Bukman. Grazzi, Senjor President, Senjuri, meta nitkellmu dwar il-ġejjeni tal-Unjoni Ewropea Ġejjeni fejn iċ-ċittadini mhux biss eh, jappoġġjaw l-azzjoni Ewropea, imma li kollhom fiduċja f'din eh, f'din it-tip ta' azzjoni, dan huwa kruċjali. Meta nieħdu deċiżjoni terru da naraw li għom fil-livelli tajjeb u biex naraw illi l-ċittadini nqarbuhom lejn l-istituzzjonijiet kif semma mill-kelima ta' qabli. Illi nqarbu l-ċittadini eh, lejn il-Parlamenti Nazzjonali u koll li nżidu r-wol demokratiku tal-Parlamenti. U eh, nafu li l-Parlamenti Nazzjonali jilabu rwol importanti fl-imkienu għal-Parlament Ewropew. Fil-diskors tal-qada tal-Unjoni, s-sur eh, Juncker semma l-ambizjonijiet tijaw eh, u semma forse xenarji, xena partikolari fejn għanna nibnu eh, Ewropa iktar demokratika li teħtieġ allura nagħmlu din il-qabża demokratika illi ssir permezz ta' żieda tar wol tal-Parlament Nazzjonali eh, dak kollu li jiġu fl-Ewropa kif eh, semmejt inti senjura President eh, u kif nsemmi f'dawn iż-żewġ punti li ħanressa l-integrazzjoni ikbar tal-Parlamenta Nazzjonali u Reġjonali fil-kwistjonijiet Ewropej hija xi ħaġa importanti bħala membru eh, fil kumitat eh, bħala ex membru għal ħafna snin tal kumitat ta' Reġjoni ngħid li din ir-rabta bejn il-parlamenti nazzjonali, reġjonali u diversi livelli l-oħra ma dak Ewropew hija kruċjali is-sem fil-kwistjonijiet fil Ewropej ta' dawn il-livelli u importanti, importanti l li għax eh, rridu ninkludu l-parlamenti kollha, anzi il-partijiet kollha interessati u rridu naraw illi dan jisir anke fil-livell ta' tħejjiet ta' opinjonijiet, ta' monitoraġġ, ta' abbozzar, ta' politika, ta' implementazzjoni Kienem rankings ta' sussidjarjetà u ehm, xnejt li fl-imkien mal-Komitat ta' Reġjuni hemm il-konferenza ta' sussidjarjetà wkoll li ħatkun qed tiġi organizzata fl-Awstrija tul il-Presidenza tagħna. Nixtieq ngħid li aħna nappoġġjaw bi l-iżviluppi ta' l-Unjoni u li naraw li konna sistema li taħdem iktar ma' deficienti. minn pressi nazzjonali differenti nistaw naraw li noffru kontribuzzjonijiet utli li dibattitu in kwestjoni. Wara dibattita nazzjonali nistaw naraw li joħroġ fejn komuni ta' xnifmu uh, ta' sur Reinhold Lapatka semma dan is soċċet tal-aħħar snin u rew li rridu naraw iż-żewġ naħat tal-munita. Hemm oqsma politiċ fejn irridu nagħmlu inqas fuq livell Ewropew u jkollna involviment ikbar ta' Parlamenti Nazzjonali fuq smoħra rridu naraw li namlu iktar fuq livell Ewropew, per eżempju immigrazzjoni, difiża, il-politika l-kompetittività, digitalizzazzjoni, l-ħarsien ta' frontieri esterni, suderjetà tfisser inqas Ewropa, imma għandha tfisser ukoll iktar Ewropa fejn dan huwa meħtieġ, floqsma politiċi li fejn dan huwa meħtieġ. Aħna tassew involuti bħala Kunsill Federali fuq daw il-kwistjonijiet ta' sistereta u proporzjonalità, però il-Bundesländer naraw illi diġa situazzjoni fuq eh, livell ta' mm, um, Parlamenti Regionali eh, kemm jista' jkun għal kullat legali li jiddaħħal fuq livell Ewropew rridu qabel natu deċiżjoni ħarja tagħna nikkonsidraw bħala kunsill u nitdialogaw ma' dawn il-parlamenti raġjonali u ninformawhom fuq eh, riżoluzzjonijiet fuq livell Ewropew iktar u iktar involviment tal-parlamenti ma jfissirx biss dialogu mal-parlamenti nazzjonali ma rridu nikludu il livell lokali u reġjonali. Ngħid li eh, jena nara numru ta' sfidi eh, il-kooperazzjoni u kooperazzjoni eh, bejn il-Parlament Reġjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej nemmen li għandha tiġi estiża. Rridu nestendu wkoll id-drittijiet ta' Parlament Reġjonali bħal entità biss ta' skrutinju għal ruol iktar proattiv eh, l-involviment tal-reġuni u tal-municipji huwa tassew importanti. Grazzi ħafna, Christian. Issa nixtieq nisiden l-Luka Ġajje, il-President tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali. Jekk joġbok, Soġajje. Grazie ħafna, Senjura President għal l istedina, Senjura Ministru, Senjura Ministru, membri distinti ta' dan il-Parlament, ta' Parlament Nazjonali, ta' sew kontent eh, dan il debattitu eh, wara l-axħar diskors eh, ta' dwar l-istat tal-Unjoni ta' Sor Juncker li jitkellem dwar ħtieġa ta' patriotizmu Ewropew fost oħrajna. Ħafna minnkom preżenti hawnhekk rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali u tafu kemm għandkom rwol kruċjali biex toħolqu narrattiva Ewropea fix-xhur li ġejjin. Għal snin twal u għadu l-każ għall-Unjoni Ewropea kienet eh, l-scapegoat dik li eh, awtomatikament dak li jkun jitfartija fuq eh, u Importanti li neħdu azzjoni l għaliex jiex minn raġunijiet ta' trasformazzjoni demografika, teknoloġika, ambientali, eccetera, eccetera, importanti li l-Europa tkun tista' twieġeb u dibattitu politiku dwar ir-relevanza tal-Unjoni huwa iktar relevanti minn qatt qabel, jekk irridu nkomplu ndiskutu dwar l-Unjoni Ewropea dan il-proġett, irridu eh, naraw li kull kull attur jilab ruolu kif suppost, rrid eh, ngħid li aħna nilabu eh, fl-imkien ma' rapport għatondo li ta' sew nil-qaw ruol attiv. Jessi adotta rapport li jena kont uh, rapporter għalih fejn tlabt tlabna lilek, Senjora Obner, rapport eh, Bresso Obner li propju eh, kien jisħaq fuq eh, l-importanza tal-ġejjeni tal-Europa, l-ħtieġa tal-Europa ta' da biex issib bilanġ bejn Unjoni Ewropea iktar miftuħa li tagħti l-opportunitajiet u dik li tkun tista' tieħu ħsieb tħares eh, permezz aktar eh, sem. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-opinjoni. U wkoll li nisfruttaw iktar it-Trattat ta' Lisbona fl differenti, tisħiħ ta' żona euro u t-tisħiħ tal-partizipazzjoni ċivika permess ta' użu aħjar ta' prinċipju ta' sussidjarjetà mhux biss b'mod vertikali imma b'mod orizzontali u l-applikazzjoni sħiħa ta' artiklu 11 fuq demokrazija partecipatorja fl-2005 ċevejna talba minnaħa ta' Sur Juncker biex nuru xinu mal prioritajiet minnaħa ta' soċjetà ċivili għal white paper ġejna tal-Ewropa u konsultazzjoni ġiet eh, mitluba biex eh, ikun hemm konsultazzjoni mal-partijiet kollha ta' soċjetà ċivili eh, hemm ukoll l-Eurobarometru illi naf li huwa metodu ieħor utli, però aħna għażilna illi nduru fuq rappreżentanti ta' l-atturi differenti ta' soċjetà ċivili bejn l-istati membri biex nilħu bilanċ tajjeb bejn il-komponenti differenti ta' soċjetà ċivili f'kull stat membru qed nitkellmu dwar eluf ta' rappreżentanti eh, ta' organizzazzjonijiet u bekk għaddetajna il-white paper mm, fl-ulju tal-2017 li jintom et ikkwataw. Imbagħad f'Mejju tal-2018 li jessi kien il-post fejn saqsejna mistoqsija f'konsultazzjoni ma' ċittadini x'inhu l-aħjar livell ta' deċiżjoni eh, dejjem xpronati mill sur Macron il konsil Rajna li noħol u possibilità fejn iċ-ċittadini kunu jistaw joħorġu b'12 ħafna mistoqsijiet jintazlu 12, għambat eh, il-miex ma somma, għal-volja kienem għafna sforzi, il-respons ma tantx, għal-volja kienem impwis għaw minnata għana il-respons ma kienx daqsek b'saħtu. Pero l-iktar punt importanti huwa l-preservazzjoni ta' tessut soċjali, l-ambjent, sigurta soċjali, xajsin ta' xogħol. Iċ-ċittadini dana kollu għadhom frustrati, pero jifmu il-dimensjoni nazzjonali ma ddiex xir biex toffri soluzzjoni għal ħafna mill-sfidi li qed inħabtu wiċċna magħhom. Għalhekk mod parallel hemm iktar u iktar Issa soddisfazzjoni eh, ta' xetiċizmu vizavi l-Unjoni Ewropea. Hemm kwistjoni li toħroġ eh, biċċar, ikun ikun il-ġejjien tal-Unjoni Ewropea u nafu fix-xogħol li ġejjin eh, meta ħajkonna l-elezzjonijiet, il-punt kruċjali jibqa' illi titkun Ewropa mexxija mill-ċittadini. Il-mekkanizmu biex niġbru l-informazzjoni minna ta' ċittadini u biex naraw il-vuċi tagħhom tiġi rappreżentata fil-pożizzjonijiet f'dan l-istituzzjonijiet tittejjeb u trid kun iktar sotterata rridu naraw naqra kif fuq livell kostituzzjonali nwieġbu l-ewwel qabel kollox għan mistoqsija kif ħaniżguraw il-ċittadini ħanżommhom fil-qalba tal-proġett Ewropew għatt iktar minn qabel l-aċċess informazzjoni ma kien daqshekk faċli. Hemm ħafna informazzjoni online, hemm ħafna possibiltajiet biex wieħed biex iċ-ċittadini tagħna jagħtu l-parir tagħhom jkunu konsultati, però rridu nagħtu iktar viżibilità, rridu naraw li jkun hemm riflessjoni kollettiva, partikolarment rridu nirriflettu dwar kif dan kollu ħajasal l-iżazax tagħna u kif l-Ewropa nistgħu nagħmlu attraenti mill-ġdid. Jiena bdejt il-presidenza tal-ESC eh, ftit xhur ilu eh, u ċelebrajt is 60 sena tal-kumitat tagħna eh, u tkellim dwar rinaxximent, kważi kważi jena sejjaħtlu renaissance, mux renaissance, illa li jiex nemmen li rridu nħol u storja ġdida, iżda saħtana tilfu f'dan f'dan proċess burokratiku eh, tal-istituzzjonijiet eh, il-vuċi tagħhom is-sens tal-Unjoni Ewropea. Din renaissance trid tiġi xpronata b'idejat kreativ, ġodda, l-edukazzjoni, l-kultura, solidarjetà u dialogu interkulturali rridu nqeduh fil-qalba tal-proġett Ewropew eh, u kif semma l-lum rridu nitrasferixxu idea fantastika f'passjoni, emozjoni, dinja sfida kif naleġizlaw, kif nużaw it-trattat tal-Lisbona u dispożizzjoni tiegħu illi jgħinu biex nżommu fil-qalba dawn il-valuri tant għandna għal-qalbna li fuqhom u jem sejsa Ewropea u li permettu illi l-Ewropa naqdu ma' dialogu politiku fil-sati membri. Rridu naraw illi intom tibqaw il-partijiet illi tibnu l-Ewropa u dan irridu namlu ovvjament biktar kooperazzjoni mal-Parlament Nazzjonali fis-sin l ġejjin. Żgur li l-kalendarju fix xur li ġejjin ħajkun kruċjali eh, nafu. Fl-aħħar ta' Marzu Brexit, eh, summit ta' Sibju, disa ta' Mejju u wara fl-aħħar ta' Mejju l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. U rilevanti mill-idejat eh, brillanti tal-istituzzjonijiet fl-aħħar mill-aħħar eh, il-validazzjoni hija sem u il-vot ta' ċittadini aħna għanna ħidma pero li nidefendu missjoni li defendu il-proġett Ewropew eh, mhux biss għal dak li hija llum imma għal kollu li kisbet għal dawn l-aħħar 70 sena. Għal fatt li llum il-ġurnata l-Ewropa huwa l-aħjar post fejn wieħed jgħix u eh, jaħdem eh, kif għal Beninji ftit jimilu. L-Ewropa għada l-isbaħ proġett li nistaw naddu l-itfall tagħna. Kull proġett eh, jista' jittejjeb, pero nisib irridu noqogħdu attenti li eh, ma nħaltux eh, il affarijiet il mal-ħażin ma jħilx it-tajjeb. Nibqgħu naraw modell innovattiv ta' integrazzjoni li ġab il-paċi, il-prosperità, il prosperita prosperità fl-axar mill-axar pajzi fejn kien hemm ħafna konflitti eh, u nafu li daqt niċċelebraw il-mit eh, sena mill-tmim tal-ewwel gwerra dinija. Eh, ġifieri ftakru fejn konna mit senilu. Nixtieq immur lura jekk permettu li għal-qafas istituzzjonali, Sinjura President. l nemmen li rridu nsaħħu rwol tal-Parlament Nazzjonali, tal-Parlament Nazzjonali, deroku kruċjali mal parlamenti nazzjonali. Dan huwa mod kif aħna nistgħu inwiżnu eh, ċertu dinamiċi li sta' jkun hemm f'dan il-Kunsill. Importanti li nħarsu r-wol tal-Kummissjoni Ewropea. It-telet punt rigward il-Kunsill rridu naraw li nimbuttaw iktar il- vot maġoritarju kwalifikat eh, u naraw li eh, dan isir eh, normalità meta niddiskutu fuq il-migrazzjoni, il sigurtà meta niddiskutu fuq il-Libja, sam għaddej, ġara darba tittieħed deċiżjoni li stati membri jridu jwieġbu bl-istess mod, mhux jgħodu jbidlu l-affarijiet jew għamlu affarijiet mod ieħor eh, meta jiġu l-implementazzjoni fl-istat membru tagħhom eh, u hemm ukoll bżonn ta' mod kif nikkonsidraw eh, il-rwol tal-entitajiet ehm, nazzjonali, reġjonali u lokali, partikolarment eh, flimkien ma' żewġ entitajiet konsultattivi. Aħna li jessi u l-Kumitat ta' Reġuni. Grazzi, Sejjon President, ejja nifqaw naraw li inħarsu dan il-proġett għal-mandat li jmiss. Grazzi, issa. Grazzi, Signora President, se nitkellem bil-Ġermanisek ma jimpurtax għax insibak tar faċli nesprimi ruħi. Signora Hubna, kollegi minn AFCO, Annom tal-Komitat tar reġuni Carlos Ramberts jiena nirringrazzjakom għal din l-istedina. Sfortunatament il-President Lamberts ma setax ikun hawnhekk minħabba impenji istituzzjonali oħrajn. U nixtieq nieħu din l-opportunità li qabel ma nitkellem fuq il-ġejjini tal-Ewropa li ngħid kemmtejn fuq dak illi aħna għadna fuq it-task force għaliex naħseb illi dan huwa punt importanti ħafna din id-diskussjoni. Il-Kumitat tar-Reġuni għal illi proposta leġislattiva fil-Kunsill trid tkun iktar trasparenti. Dana japplika għal Parlament Ewropew għal Parlamenti Nazzjonali u se jkollu importanza u sinifikati enormi għalina il-Kumitat tar-Reġuni għandu il-responsabilta li jaħloq kuxjenza mhux biss fuq livell nazzjonali u reġjonali, imma peress li il-Parlament Ewropew mhuwiex parti mit-task force, aħna bħala Kumitat ta' Reġuni għandna ruol importanti biex namlu rakkomandazzjonijiet u kontributi għal dan ir-rapport. Issa, fuq il-futur tal-Ewropa, id-dibattitu fuq il-futur tal-Ewropa huwa sfida verament kbira għalina mhux biss minħabba l-elezzjonijiet ta' sena d-dieħla li xid-dibattitu fuq is-suġġett tal-Ewropa fuq livell Ewropew imma anke fuq livell reġjonali huwa dibattitu verament imqanqal u huwa wkoll suġġett tal bosta sfidi minħabba n nuqqas ta' sikurezza u l-fatt li n-nies iħolsuhom mitlufa dan huwa sentiment li qed jinfirex eh, bejn iċ-ċittadini tagħna u eh, ċerti eh, persuni qegħdin jisfruttaw din il-konfuzjoni kif smajna minn antisur ħajer Eh, il-politiċi u personalitajiet oħrajn kemm il-darba qalu irridu nerġaw naħsbu dwar l-Ewropa vera li għanna bżonn ideja ġodda imma ma nistawx neqirdu l-Ewropa u nibnuha mill-iħsal wiċċ. Dak li għanna huwa tajjeb, dak li jeżisti deġa jiswa u eh, aħna ksibna ħafna esperjenza f'dawn l-aħħar snin u dak l-affarijiet li niġu kritikati minħabba fihom huma propju il-punti ta' saħħa li għanna. Aħna rridu naħdmu b'dak li għanna. Għanna bżon paċenzja, żmien u enerġija imma bekk inwittu triq għal fiduċa f'xurxin u dinja xi ħaġa li verament għanna bżonna iktar minn qatt qabel. L-istituzzjonijiet Ewropej, soċjetà ċivili, gvernijiet, xjentisti, l-ekonomisti, l-industrija u qegħdin jagħmlu rakkomandazzjoni dwar kif kif l-Ewropa tista' sir iktar trasparenti u demokratika irridu wkoll naraw id-dialogi ma' ċittadini li huma dejjin bħalissa dan huwa puntat luq tajjeb imma xorta mhuwiex biżejjed il-Kumitat tar-Reġuni qal kemm il-darba li entitajiet lokali u reġjonali għandhom ikollhom rwol akbar f'dawn id-diskussjonijiet dwar il-futur tal-Ewropa għaliex aħna għandna il-possibilità illi nilħu l-ċittadini tagħna direttament u nimmobilizzawhom favur il-proġett Ewropew irridu nkunu kapaċi nispiegaw soluzzjonijiet huma possibbli fuq livell Ewropew u dawk li mhumiex u rridu nkunu nistgħu nirreaġixxu għat-ħassib li esprimu ċittadini u anke l-kritika li joħorġu biha rridu noħorġu bideja ġodda kreattivi din hija responsabilità komuni li tittiġi indirizzata fuq kull livell. Issa dwar jekk l-Ewropa ix il-futur. Iva, eh, waħda mill-prioritajiet tal-Komitat tar-Reġuni bejn l 2020 2015 u l-2020 huwa biex nuru kif l-Ewropa hija l-futur, nuru, nuru ir-rilevanza tal-Ewropa għaċ-ċittadini, aħna inħedġu in, eh, li kunem dan l-iskambju bejn l-ċittadini u l-istituzzjoni Ewropej fuq kull livell jiena naqbel bisħieħ ma daw kollha illi qalu illi ir-rapport u rena illi għanna bżon ta' ċittadinanza, sens ta' appartenenza aktar b'saħħtu fl-Ewropa naqbel ukoll li demokrazija Ewropea u għandha bżonn ta' identità Ewropea iktar mill-edukazzjoni dwar l-Ewropa, iktar parteċipazzjoni. Il-problemi li qegħdin niffaċċaw huwa li qed nippruvaw nagħmlu kollox salt. Għalhekk naħseb dak li hemm bżonn huwa li forsi naraw fejn hemm responsabilità politika fuq livell lokali u reġjonali bl-istrutturi demokratiċi li jippermettu iċ-ċittadini lokali jipparteċipaw aħna nistaw nuru illi deċiżjonijiet lokali għandhom jittieħdu fuq livell lokali u ħafna deċiżjonijiet li jittieħdu fuq livell lokali għandhom ukoll dimensjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea trid tikkonċentra fuq taħit ta' deċiżjonijiet fuq livell Ewropew imma rridu nuru kif dawn id-deċiżjonijiet huma rilevanti għal ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna. Hemmna bżonn ta' proġetti speċifiċi biex nindirizzaw il-problema tal-qatt fuq livell lokali u reġjonali u nippermettu li ċittadini biex jieħdu azzjoni f'dinja dejjem aktar kaotika. Ħanajdilkom x'qed jagħmel il-Kumitat tar Reġuni f'dan ir-rigward il-President Lamberts kien qed jitkellem mal-President Tajani dan l-aħħar wara il-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni u ż-żewġ presidenti saħqu fuq il-ħtieġa ta' kooperazzjoni mill-qrib kemm jista' jkun bejn istituzzjonijiet eletti demokratikament dan sabiex inħarsu ċittadini tal-Ewropa u niskuraw illi nistaw inħarsu dan il-proġett Ewropew li huwa uniku. Il-Kumitat ta' Reġuni ħareġ b'opinjoni riflessjonijiet dwar l-Ewropa sabiex insemmaw il-leħen tal-politikanti nazzjonali u reġjonali. Aħna sħaqna fuq dawk il-punti fejn aħna għanna responsabiltajiet partikolari, per eżempju l-integrazzjoni tal-immigranti, il taqbida l-Europa soċjalment ġusta u anki l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. Biex fassalna din l-opinjoni kena iktar minn 170 membru tal-Komitat tar-Reġuni involuti fi dialogi differenti 40.000 persuna kellhom parteċipazzjoni diretta jew indiretta u iktar minn 200.000 ċittadin wieġbu kwestjonarji online permezz ta' app biex jesprimu l-idea tagħhom dwar l-Ewropa. Kif qal il-President Lamberts il-bira ħanna bżon ta' proposti konkreti dwar kif dawn id-dialogi jistgħu jiġu implementati fil-futur mhux biss fit ħejjija l-elezzjonijiet Ewropej għaliex dawn m'għandhomx jitqisu bħala eh, il-kompetizzjoni tal-attenzjoni tal-ċittadini imma dwar il-fiduċa tal-ċittadini Ewropej aħna irridu niġġieldu biex nirbħuha lura dawk li parteċipaw f'dawn id-dialogi għandhom jirċievu tweġiba sabiex aħna nurruhom illi qegħdin nagħtu kasom bħala Kumitat tar Reġuni aħna se nkomplu naħdmu mal-isħab soċjali u rappreżentanti tas soċjetà ċivili biex niskuraw li dak li jgħidu jinstema fuq livell Ewropew flimkien nistgħu naħdmu bħala liċken istituzzjoni u nistgħu noħolqu relazzjonijiet li jumba mbagħad jistgħu wkoll ikunu eh, minsuġa fix-xogħol li jagħmlu istituzzjonijiet oħrajn. Jiena nittama illi issa se jkun hemm skambji pozittivi ma istituzzjonijiet oħrajn imma anki wara l-2019 Aħna rridu dialogu, fiduċja u inqarbu l-pożizzjonijiet tagħna u permezz ta' dialogu nistgħu inqarbu l-pożizzjonijiet tagħna ma' xulxin. Iċ-ċittadini jridu jafdaw ir-rappreżentanti tagħhom u jridu jkollhom dialogi ma' rappreżentanti tagħhom. L-Ewropa trid turi li jaqrib ta' ċittadini il-politiki Ewropej irridu jkunu konkreti u jridu joħorġu azzjonijiet konkreti minn dawn il-politiki proġetti sponsorjati jew finanzjati mill-Unjoni Ewropea u l-effetti li ħallu li kunu pozittivi huma l-ikbar argument favur l-Ewropa. Irridu nuru ċar x'inhuma l-valuri komuni tagħna. Ir-rappreżentanti eletti fuq livelli differenti hemm bżonn li jaħdmu flimkien u jipprovdu li ċittadini tagħna b'eżempju tajbin dwar dak li qegħdin jagħmlu biex jaħdmu għalihom bekk nistgħu niżguraw li konna l-fiduċja ta' ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea u nistgħu nuru biċċar li demokrazija l ħajar modell għal-gvern tagħna. Mela qabel għaw eh, Joachim Almunia, ex uh, viċi president tal-Kummissjoni, Hawakim eh, Joachim jgħatawnek bħala espert dwar il-vizjoni tal-Europa Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi tal-li stedentuni għal din il-laqa tant interessanti mux bissalina imma għal ċittadini Ewropej kolla. ħanajdilkom kif naraħ jiena dan id-dibattitu fuq il-futur tal-Ewropa. Huwa possibli li wieħed ibassar il-futur u uh, fil-moment li qed ngħixu fihom huwa iktar diffiċli minn qatt qabel. Imma fid-daw tal-sfidi li rridu nifaċċaw, irridu bil-fors niċċaraw l-idea tagħna dwar dak li aħna rridu xirridu mill-futur tagħna tal-ġenerazzjonijiet li jmiss bħala Ewropej. Ħafna idejat importanti ġew imresqa hemm ħafna sfidi kbar li rridu niffaċċaw u dawn aħna rridu niffaċċaw flimkien. Il-proġett Ewropew qed jiffaċċa l-problemi jiena ma niftakarx fil-modi reċenti tant diskussjonijiet dwar l-essenza tal-proġett Ewropew bħal dawk li huma dejjin bħalissa f'bosta mill-pajjiżi tagħna u dawk illi se, se jisiru waqt il-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet f'Mejju. Fu uh, livell nazzjonali f'ħafna mill-istati membri tagħna għandna problemi fid-demokrazija. Mhux biss għaliex aħna membri tal-Unjoni Ewropea imma bħala demokrazija nazzjonali għandna problemi illi aħna ħsibna ftit snin ilu li konna solvejnihom anki fid-demokraziji zazax kif l-kas tal-pajis tiegħi. U għanna problemi serju koll u ħafna turbulenza fuq livell internazzjonali. Iċ-ċittadini tagħna jgħixu f'dawn iż-żminijiet b'ħafna inċertezza, ħafna tħassib u f'ħafna mill-pajjiżi Ewropej hemm ħafna polarizzazzjoni fil-soċjetajiet tagħna u fid-dibattitu politiku u dawn iż-żewġ estremi tad-dibattitu jifirdu li ċittadini tagħna f'żewġ gruppi dawk li jibżaw mill-futur u dawk mill-banda l-oħra illi jibżaw mill-riskju illi imorru lura. U jina naħseb illi bħala proġett, il-proġett Ewropew huwa fil-kategorija ta' dawk illi jibżaw mill-immodi u jridu jibnu futur iktar sikur. Iċ-ċittadini qed ifittxu il-protezzjoni imma l-aħjar mod kif aħna nistgħu inħarsu iċ-ċittadini bħala persuni responsabli, bħala politiċi, mexxejja soċjali, huwa li nfittxu protezzjoni aħjar billi nibnu futur aħjar, mhux billi morru lura. Mella, biex namlu dan irridu niddiskutu hemm spazju dejjem akbar fuq livell Ewropew Xaħat qal fil-interventi tal-bidu ta' din il-laqa illi memx demos Ewropew u veru għadna ma wasanniex għalli imma jider bitċar illi b'mod partikolari waqt il-krizi finanzjarja u ekonomika u l-kriżijiet kollha li segwew sa' issa. Aħna konna edin nipparteċipaw dejjem aktar spiss f'dibattiti Ewropej illi kollha kemm huma għandhom fatturi komuni fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Dawk li qed jipparteċipaw fil- dawn id-dibattiti il-Parlament Ewropew, ovvjament, imma anki parlamenti nazzjonali u għalhekk laqgħat ta' dan it-tip huma tant importanti il-partiti politiċi sa issa iktar fuq livell nazzjonali milli fuq livell Ewropew. Il-Parlament Ewropew huwa dak li jmexxi kollox fuq livell nazzjonali, il-partiti politiċi ma jistawx m'għandhomx il-ħila il-saħħa il illi ikunu fuq dan il-livell ta' eh, dibattiti istituzzjonali li l-jom għaddejjien għawnek għal-bosta snin, un bat il-soċieta ċivili u n-networks taħħa, u dan għajamela iktar diffiċli minn qabel illi ikkonna meċxejja u iktar diffiċli li wieħed imexxi l-lum mill-li 25 sena ilu. U għalek, jemżon illi nibnu għal futur aħjar, biex ikonna futur aħjar għall ewropa għanna bżon ta' mexxejja, mexxejja kapaċi, mexxejja koraġużi, imma mexxejja illi kapaċi jiddialogaw, mux mexxejja li jimponu fuq l-oħrajn. Dan għandu jkun il-puntatlu għal riflessjonijiet tagħna. Umbat, ma' il-żewġ kapitli ewlenin għal futur komuni tagħna bħala Ewropej. L-ewwel net l-aspetti istituzzjonali ta' dan il-futur u jiena hawnhekk ftit momenti nista' ngħidilkom x'naħseb jiena dwar dibattiti fuq ir-riformi istituzzjonali meħtieġa fl-Unjoni Ewropea, rajt ir-rapporti illi adotta dal-Parlament fuq dan is-suġġett u jena se nati attenzjoni kbira l-rapport illi se jkun irrappreżentat mill-kollega tiegħi Ramon Hawregi. Jena ma naħsibx li l-bidliet istituzzjonali eh, huma uh, daqshekk uh, li huma tant urġenti bħalissa se jitolbu eh, se jirrikjedu bidla fit trattati xi darba se jkun hemm bżonna din imma jiena għadni niftakar il-falliment ta' trattat kostituzzjonali fl-2005 wara il-konvenzjoni u għadni niftakar sew il-falliment ta' trattat ta' Nizza. Meta konna qegħdin inħejju l-Unjoni Ewropea għad kabbir li seħ fl-2004 u anki wara. Ġifiri jiena qed nżomm f'moħħi il-marġni tal-trattati Eh, imma irridu naraw x'nistgħu nagħmlu fil-marġini tal-trattati kif huma bħalissa kif qalu xi wħud mir-rapporti jiena naqbel bisħiħ illi għandna nużaw il passrell illi la ma tintuża minn meta il-trattat ta' Lisbona inkludija fil-testi legali tana. Jiena favur il-kooperazzjoni msaħħa Għanna ftit kooperazzjoni msaħħa imma għanna bżon iktar għaliex aħna dan huwa l-uniku mezz kif aħna nistaw navvanzaw u ma nistawx noqogħdu nistennew sakemm tinkiseb unanimità fuq livell tal-Kunsill Ewropew naħseb illi naqbel kif inti illi l kunsill Ewropew huwa meqjus bħala istituzzjoni fit-Trattat ta' Lisbona u li dan għandu wis seta, wis influenza naħseb li l-arkitettura istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea da ma sabiċ il-bilanċ tajjeb minn meta il-Kunsill Ewropew beda jitqies bħala istituzzjoni fl-arkitettura istituzzjonali tagħna naf illi il-ftejimiet strateġiċi jew l-inin irridu jintlaħqu mill-mexxejja tagħna, imma ma jistgħux ikunu dawk illi jilleġislaw jiddeċidu kif il-leġislazzjoni tkun inforzata, meta jiġu adottati deċiżjonijiet min irid jaddottu u x'tip ta' deċiżjonijiet irridu jkunu adottati. Hija esaġerazzjoni din huwa wisq u jekk ma jirnexxilhomx jaddottaw id-deċiżjonijiet maġġoranza b'unanimità hemm bżonn ta' maġġoranza kwalifikata u għal daqstant ħafna deċiżjoni deċizjonijiet importanti jiġu posposti. Deċiżjonijiet illi għanna bżon illi eh, jittieħdu. Aħna għanna bżon ta' iktar votazzjoni fuq maġġoranza kwalifikata fuq taxxa u kwistjonijiet marbuta ma' suq ta' xogħol għandna bżonn illi nużaw il-metodu komunitarju aktar mill-metodu intergovernattiv u rridu insaħħu dialogu bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. Dawn huma affarijiet li diġà intqalu mill-kelliema ta' qabli u jiena naqbel 100% ma' dawn l-idejat. Mela, x'se nagħmlu b'dawn il-bidliet istituzzjonali? nirreferi għal dawk eh, li huma ewlenin. Ħana tikom ħames punti dwar politiki illi hemm bżonn li jittieħdu deċiżjonijiet dwarhom biex nibnu futur aħjar għall ewropa minn issa il qudiem u ma nkomplux nipposponu għal għada pitada. L-ewwel net irridu nikkompletaw l-Unjoni Ekonomika Monetarja mhux se noqgħod nidħol fid-dettall, il-roadmaps nafu x'inhuma, id kemm il-darba hawnhekk u anke fil-Parlamenti Nazzjonali għanna bżon ta' xi aġġustamenti fil-governanza tal-Unjoni Ekonomika Monetarja, il-figura ta' Ministru tal-Finanzi għadżona żona tal ewreja xaħġa xi ħaġa meħtieġa, irridu nirriflettu dwar il-relazzjonijiet tajbin bejn dawk li huma mana u dawk li mhumiex, dawk li huma fl-Unjoni, dawk li mhumiex, dawk mela, wara l-Brexit dak li huma barra eh, se jkunu iktar f'minoranza imma jridu jifmu illi il-membri ta' zona ta' l-euro mhumiex edin jinjoraw il-tħassib id-direttijiet tagħhom, il-ħsibijiet tagħhom imma dana ma jistax jippresupponi illi l-euro mhix se jibqa' il- munita tal-Unjoni Ewropea dak li se jfisser u għalli aħna maħniex se nobligaw lil dak li mhumiex lesti mhumiex preparati li jissihbu fl-euro illi jagħmlu dan mill-lum għal il-Parlament anzi, il-Parlament tal-Unjoni Ekonomika Monetari mhux parlament differenti minn dan il-Parlament Ewropew naqbel illi il-Parlament Ewropew irid isib mezz ta' kif jindirizza kwistjonijiet dwar iż-żona tal-euro mingħajr ma jaqsam din l-istituzzjoni fit tnejn u rridu nagħtu ferm aktar każ u il-Parlament għandu dritt assolut illi jitlob il-kompetenzi fuq id-dibattiti li jisiru fuq il-semestru Ewropew għalix mhux biss l-Unjoni Bankarja li importanti jew kapaċità fiskali għaż-żona tal-euro li importanti wkoll, ma dan huwa affarijiet li rigwardaw it-kabbir, il-konverġenza, l kompetitivita l-innovazzjoni, l impigi u it-ħaddim tajjeb tas wahdini, waħdini, dan kollu jitlob dibattiti mhux biss fil-Kunsill bejn il-Kunsill u l-Kummissjoni u fuq livell nazzjonali bejn dawk li huma responsabbli għall-ekonomiji tal-gvernijiet nazzjonali u l-kummissarji, imma il-Parlament Ewropew ukoll irid ikun involut flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali li biex jiżgura illi qed ikun hemm implementazzjoni ta' rakkomandazzjoni ta' semestru Ewropew u jitlob responsabiltajiet għal dawk il-gvernijiet u parlamenti nazzjonali illi mhumiex qegħdin jimplementaw dawk ir-rakkomandazzjonijiet li huma ta' ġid komuni għall-Ewropej kollha u mhux biss illi dawk li se jbenefikaw minnhom direttament għaliex huma rakkomandazzjoni tal dak il-pajjiż partikolari. Bat iridu wkoll nitkellmu dwar il-politika tal-immigrazzjoni Ewropea li ma teżistix li flimkien ma' terrorizmu hija l-iktar u ma l-iktar żewġ affarijiet li ħasbu liċ ċittadini tagħna. Għamilna xi passi il-qudiem fil-ġbir eh, u l-għaqda tal-forzi kollha tagħna biex niġildu kontra it-terrorizmu għamilna xi passi żar il qudiem imma ebda pass il qudiem biex infasslu u nimplementaw politika Ewropea l-immigrazzjoni. Iċ-ċittadini qed jistennew lill-Unjoni Ewropea illi tmexxi i mhux billi tinjora il-prinċipju ta' sussidjarjetà imma illi eh, tindirizza din l-isfida li tant qiegħda tħasseb li ċittadini tagħna li mbagħad iġib magħha wkoll riski kbar għal demokrazija. Dana jitlob saħħa politika, tmexxija politika, kuraġġ politiku imma hawnhekk f'dan il-Parlament u anki fil-Parlamenti nazzjonali meta nkunu se qed niddiskutu sfidi u strateġiji Ewropej hemm bżonn ta' maġġoranza qawwija mit-tmexxija mingħajr impożizzjoni tal-idejat minn fuq għall isfel iktar demokrazija fuq il-livelli kollha. Id-demokrazija hija sfida fuq bosta saffi għalina l-koll mhux biss hawn nuqasta eh, għaw deficit ta' demokrazija hawnhekk jew anke fil-livelli nazzjonali, id-demokrazija hija problema għal livelli kollha ta' azzjoni politika u rappreżentanza ta' ċittadini. U dana jfisser li aħna irridu nerġaw nirbħu lura il-fiduċja ta' ċittadini, nirbħu il-fiduċja ta' ċittadini fl-istituzzjonijiet illi verament eh, ħadda uh, daqqa ta' ħarta. F'ċerti pajjiżi qegħdin naraw xi ftit irkupru eh, għaliex eh, il-krizi sa ħallejni warajna, hemm prospetti ġodda sa għal tkabbir, imma il-fiduċa fl-Ewropa hija xi ħaġa meħtieġa. Mingħajr il-fiduċa taċ-ċittadini ma nistgħu nagħmlu xejn. Grazzi ħafna hemm għaxar talbiet għall-interventi u ma nafx jekk hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem għaliex issa jiena irrid inqassam il-ħin bejnietkom. Forsi f'dawn il-ħames minuti li ġejjin tistgħu tiddeċiedu min irid jitkellem. Mela, se nibda bil-rappreżentanta tal-Sejmas fil-Litwanja, Vilnius. Għandek il-kelma. Eh, Pone pirmininke, kollegos. Iš tiesų, e, Lietuva nuoširdžiai nori, kad ES projektas. Signora President, kollegi, il-Litwania tixtieq il-proġett e, Ewropew li kun li l-proġett Ewropew kun wieħed ta' suċċess. 64% fil-mija taċ ċittadini tagħna jappoġġaw l-Unjoni Ewropea. Iżda meta jina ħdimt bħala uh, espert għal kummissjoni f'pajjiżi jiena elenkajt il-lista ta' problemi illi l-Unjoni Ewropea kienet ser taffaċċa. U fil-fatt Brexit kien wieħed minn dawn il-problemi li jina bassart. Aħna rridu noqdu attenti għal frontieri esterni tagħna. Sfortunatament din il-kwistjoni taqsamna. Aħna nixtuq li l-proġett Ewropew ikun proġett dejjimi u wieħed ta' suċċess. Jekk aħna nixtuq li dan ikun il-każ, allura rridu nżommu f'moħħna il-verità li qal l-istoriku Britanniku Sir Tonhen illi għal illi diversi forzi politiċi eh, jidru eh, fil-ħajja fil-politika in ġenerali dan huwa normali. L-Unjoni Ewropea trid eh, tiġi perċepita bħala unjoni ta' stati membri li huma kollha indaqs li huma maqudin flimkien permezz ta' valuri komuni. Aħna, per eżempju, nistaw naraw illi pajjiżna Litwanja huwa kontra listi transnazzjonali għal elezzjonijiet Ewropej. Dan għaliex mux ser jippermettilna illi neżerċitaw influenza fuq uh, l-elettorat eh, Ewropew rigward bat kwistjonijiet fiskali. Uh, Eh, dwar dan il-kwistjonijiet huwa importanti li nżommu f'moħħna l-prinċipju ta' sussidjarjetà. Aħna nistgħu naraw illi fil-State of the Union Address il-President tal-Kommissjoni Sur Juncker issuġġerixxa illi il-maġġoranza kwalifikata għandha tapplika fil-qasam tat-taxxa u anke fuq smi oħra bxie eċċezzjonijiet però. Dawn eh, l-eċċezzjonijiet però għandhom jiġu diskussi għaliex ser wasru għal federalizmu u ser eh, joħonqu il-vuċi tal-istati membri iż ettu dan jena diġa li 64% ta' ċittadini tagħna huma favur l-Unjoni Ewropea, però ħafna stati membri iħossu illi l-Unjoni eh, Ewropea mhux qed tisma' leħenhom. Għanna namlu kol analizi tal-proposti tal-pajjiżi eh, ċentrali u tal-vant tal-Unjoni Ewropea għaliex spiss il-pajjiżi tal-vant iħossu il-pajjiżi tal-punent qed jimponu aġenda fuqhom. -um iċ-ċittadini taċ ċentru tal-Ewropa u tal-Vant tal-Ewropa ma jixtiqux illi jkunu ċittadini tat-tieni klassi, jiena nemmen illi kull stat membru jrid jinstema leħnu. Biex bekk l-Unjoni Ewropea tagħmel deċiżjonijiet li jkunu iżjed effettivi biex anke jkun hemm iżjed kontabilità fuq livell Ewropew u nifukaw iżjed fuq il-problemi tas-soċjetà. Kollegi, Jiena tassew nixtieq illi l-Slovakkja, l-Awstrija, l-Ungerija u l-Italja jinstemawlom il-vuċiet tagħhom għandna bżonn ta' soluzzjonijiet iżjed sostenibbli għall-Unjoni Ewropea. Dan bisser jkompli qawwi il saħħa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Julajnin għall-Parlament Ewropew. Eżis kollegi, jiena kontent ħafna il qed nipparteċipa f'din f'dan id-dibattitu għaliex il-Parlament Ewropew ma jistax jaħdem waħdu għandu bżonn li l-parlamenti nazzjonali u bl-istess mod l-ebda stat membru ma jista' jaġixxi waħdu. Jiena tlabt sabiex nitkellem għalix sfortunatament fl-erba ser ikolli mur fawla oħra fejn ser issir votazzjoni fuq ir-rapport tiegħi u għalhekk tlabtu biex nitkellem issa. X'nistgħu ngħidu? Hemm ħafna xwet jista' jgħid bħalma għal is-sur Jair aħna tlifna daqxejn il-vizjoni ta' għalfejn ridnija l-Unjoni Ewropea, għalfejn għanna għalfejn komplu nġildu għalija l-Unjoni Ewropea. Fi żmien il-gwerra l-birda kienet ċara l-idea konna qed niddefendu prinċipji ta' eh, tal-paċi, ta' unjoni. Imbagħad għadda żmien u tlifna għam u din il vizjoni Jina kont fost id-delegazzjoni illi zaret eh, ċina u eh, propju minn dan il-pajis ġeja tedida oħra eh, fiċ-ċina l-affarijiet jaħdmu b'mod differenti. Hija um, ekonomija imsejsa fuq l-istat. Però l-ebda Unjoni, lebda pajis pajjiż tal-Unjoni Ewropea ma jistax ma jista' jlaħħaq magħha din l-ekonomija waħdu Nafu kol il-biljuni qed jiġu investiti fl-Unjoni fil-Stati Uniti u fiċ-Ċina biex b'mod partikolari fis-settur ta' teknoloġija biex niżguraw illi din it-teknoloġija tista' treġi għall sfidi tal-ġejjieni. U importanti għalek li naħdmu lkoll flimkien. Forsi eh, mal-ġganti tal-internet aħna tlifna xi ftit ir-rwol tagħna però rridu nkomplu naħdmu biex inlaħqu magħhom. Il-Trattat ta' Lisbona jgħid eżattament dak li aħna nixtiequ. Fit-Trattat ta' Lisbona aħna nitkellmu dwar demokrazija parteċipatorja, demokrazija parlamentari. Bħala demokrazija parlamentari aħna għanna elezzjonijiet fostom l-elezzjoni eh, ta' Mejju li ġej ilu ma jkollna elezzjonijiet um, sejsa fuq listi transnazzjonali għal daw l-aħħar 40 sena. Naħseb li hija sfida kbira din. Però naħseb li ma nistgħux nassiguraw li jkun hemm demokrazija parlamentari jekk ma niżgurawx li jkun hemm parteċipazzjoni min-naħa ta' kulħadd. U għalhekk hemm bżonn ta' partiti politiċi b'saħħithom dawn fuq il-karta eh, idealment jeżistu, iżda fil-verità ma naħsibx li jeżistu. Il-proċedura tal-Spritzen kandidaten naħseb li hija tajba għaliex għall-ewwel darba qed nifukaw fuq il-personalitajiet illi huma individwi transkonfinali, ġifiri tittiżgura illi jisibu il-konsens b'mod transkonfinali u koll. Fil-ġejjien għandna nimxu iżjed f'din id-direzzjoni kifett, aħna nistaw nibnu l-Ewropa flimkien dan ifisser li l-istati membri jridu jkunu involuti, um, per eżempju l-proċess tal-Green Card li ser nitkellmu fuqu anka żiet il-qudiem, jiena kont fos jiena kont membru tal-Komitat tar-Reġuni, u għalhekk naf kemm huwa importanti eh, dak li jseħħ fuq livell raġjonali, u Sinjura Duden dan semmietu wkoll. Irridu naħsbu wkoll kif daw din il-prassi tista' sseħħ mhux biss qabel l-elezzjonijiet, iżda anka fuq livell ehm, reġjonali wkoll. L-Ewropa iva nemmen mal nemmen illi għada l-aħjar post illi eh, fejn tista' naqbel mal-kollega Bushman dwar dan. Naħseb illi però nistgħu nkomplu nsaħħu l-Unjoni Ewropea biss bil-parteċipazzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali. Eh, kien hemm kollega ieħor ukoll li kellu jitlaq u jħallina, is-Sinjur Awken fil-fatt li għandha rapport x'tivvota dwaru għalhekk ser kollha tħallina. Sinjura President, f'Mejju irċevejna rapport minnaħa tal-Ombudsman illi tikkritika ix-xogħol tal-Kunsill eh, ta' diversi gvernijiet nazzjonali. Da' rapport ikkritika il-fatt il-mod kif jaħdem il-Kunsill għaliex il-parlamenti nazzjonali fukaw wis eh, fuq eh, li qed jiġri f'pajjiżhom biss u m'għandhomx perspettiva Ewropea. Aħna fil-komitat li jiena membru tiegħu eh, preparajna eh, rapport u eh, l-Onorevoli Lajnen huwa parti minnu dan ir-rapport. Nixtieq nejdilkom għalek biex tmorru f'pajjiżkom u tindirizzaw lil gvern tagħkom u tgħidulhom illi rridu jaġixxu b'mod trasparenti. Irrid ikun hemm parteċipazzjoni parlamentari, parteċipazzjoni demokratika, irridu jkunu dawn il-gvernijiet tagħkom trasparenti, daqshekk trasparenti, daqs kemm aħna trasparenti hawnhekk. Biex bekk intom tkunu tistgħu taraw kif il-gvern tagħkom qed jaħdem id fit ma' gvernijiet oħra biex bekk huma jkunu jistgħu jkunu responsabbli tal-azzjonijiet tagħhom bħalma għal tajab fil-rapport tijaw eh, l-Honorable Lajnen, il-gvernijiet, jekk ma jkunux trasparenti, jistaw jibqaw jippuntaw subajom lejn l-Unjoni Ewropea jekk huma ma jkunux trasparenti fil-konfront ta'kom. Jekk dan iseħħ, allura ikollna possibilità tajba illi l-affarijiet jimxu hekk kif hemm miktub fit-trattat. L-Ombudsman qed jagħmel referenza wkoll għal dan it-trattat ta', ta Lisbona u kifet B'dan il-mod, faċilment il-gvernijiet nazzjonali kunu jistaw jaħdmu b'mod differenti biex bekk intom tkunu tistaw tkunu involuti fi proċess, proċess illi tamin uh, wieħed ikun jista' jqod fuq. Mbagħad ikollna l-green card, il-blue card, il-yellow card jew no card ukoll għax ma jkunx hemm bżonna. Għalhekk nixtieqkom tagħmlu referenza rapport speċjali tal-Ombudsman li sibuh fuq il-website u hemm ir-rapport ukoll tal-Kumitat Afko u Peti tal- tal-31 tal-Ulju, rapport li għandu numru 2017. Jekk taqraħ dan ir-rapport taraw x'qodot hemm biex tħeġġu l-gvernijiet tagħkom jaġixxu b'mod trasparenti. U dan ikun jista' jgħin anke l-komunikazzjoni tagħna maċ-ċittadini tagħna biex bekk ikunu jafu kif jista' jkollhom rwol importanti billi jerfgħu ir-responsabbiltajiet tagħhom u ma nqogħdux iġibu skużi ta' tip le ma nistgħux nagħmlu dak mhux kompetenza tagħna, eċetera. Grazzi ħafna. Issa nistgħu ngħaddu finalment il-kelma lis Sur Ramon Hawregi il-rapport Refko. Grazzi ħafna, Signora President. Jena l-ewwel nett nixtieq eh, nirringrazzjakom talli organizzajtu dan id debattitu għu interessanti li nistgħu nikkommentaw fid-dettall u nitkellmu bil-miftuħ fuq il-perspettivi li għandna fuq l-Ewropa u fuq il futura għax jaħseb b'mod differenti. Jina nishtiq nirringrazzja l-Presidenza Awstrijaka, l-Parlament tal-Awstrija, l-annom tal-Konsil Federali eh, tal-Awstrija, Komitat tal-Reġuni, il-Keze u anki il-ħabib tijaj Joachim Almunia illi għamel intervent verament interessanti. L-ewel ħaġa illi irrit l-Parlamenti Nazjonali li huma rappresentati hawnhekk Uwa Għalfejn qegħdin nitkellmu dwar il-futur tal-Ewropa, sinjuri? Għaliex? Għaliex il-futur tal-Ewropa huwa medet għanna hemm dubji dwar jekk se jkun hemm futur għall-Ewropa. Din hija xi ħaġa illi rridu nammettuha il għanna kriżi li s-Sur Juncker sejħela kriżi eżistenzjali aħna konna veru fit xarf fit xifer tal-preċipizzju minħabba il-krizi finanzjarja, unbat l-euro, il-krizi eh, tal-immigrazzjoni. Aħna għaddejna minn snin verament diffiċli u eh, kienem riflessjoni ġenerali dwar kif nistaw nibnu futur f'din il-krizi li għaddejna minna. Umma barra minnek jider li l-impressjoni hija li l-Ewropa illi qegħdin nejxu fija hija Ewropa illi timxi pass verament kajman illi mhix kapaċi tlaħħaq ma l-avvenimenti illi qegħdin eh, jiġru u illi hemm ostakoli istituzzjonali li mhux qegħdin jippermettu li l ewropa twieġeb u tirreaġixxi bil-ħeffa meħtieġa il-konverġenza ekonomika, il-zona tal-euro, dak li mumiex, da kollu hija tizom l-Ewropa lura, għalhekk hemm bżonn ta' dibattitu. Mbagħad inħolqot tensjoni interna bejn il- pajjiżi fl-Unjoni tal-Unjoni Ewropea li qatt ma kienet teżisti hemm din id-diviżjoni ta' tramuntana nofsinhar għandna problemi bi kriżi migratorja eh, li qegħdin joħolqu eh, dawn id-dubji dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea u l-istess nistgħu ngħidu wkoll dwar il kif se jkun il-futur meta joħorġu ir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea Iva se jkun hemm relazzjoni privileġġjata mar-Renju Unit li se obbligana wkoll niddefinixxu mill-ġdid ir-relazzjonijiet li aħna jkollna ma' pajjiżi terzi. U dan kollu e, wassal għal dan id-dibattitu illi qed ikollna. U e, jidher illi e, kull darba l-sfidi e, qegħdin jikbru u huma sfidi li biss nistgħu niddirizzawhom u niffaċċawhom flimkien il-Prim Ministri kollha illi ġew fil-Parlament Ewropew jgħidulna x'inhi l-perspettiva tagħhom fuq il-futur tal-Ewropa, kollha jgħidu l-istess ħaġa. Żar wis eh, biex naħdmu waħedna. L-istess ħaġa għala s-Sur Juncker għaliex dak kollu li qed niffeċċaw, per eżempju, il-politika kommerċali kif ġew lajnen, ir-relazzjonijiet ma' Ċina jew ma' spazji uh, politiċi, ekonomiċi u kummerċjali fid-dinja il-kollaborazzjoni fuq il-taxxa il-ġildu kontra l-frodi, kontra l-evażjoni, l-evitar u il-rifuġi tat-taxxa, dawn aħna rridu niġġieldu kontra tagħhom il-governanza tal-ekonomija tagħna, difiża tal-valuri demokratiċi tagħna, f'demokrazija ġdida, demokrazija tal-internet, kif se niddefendu aħna fuq l-internet dak illi aħna inħadnu bħala valuri fondamentali biex niddefendu drittijiet individwali, protezzjoni tal-persuni, ta' data personali, jekk mhux permezz ta' Ewropa b'saħħita li tista' tikkompeti U dan kollu, sinjuri, jitlob li konna Ewropa iktar b'saħħitha, Ewropa li għandha politika soċjali li m'għandniex bħalissa, hemm miljuni ta' ċittadini li qegħdin jistennew li l-Ewropa toħroġ politika soċjali illi tista' tindirizza il-problemi li jiffaċċaw huma ta' kuljum. Il-problema tal-immigrazzjoni hija problema urġenti ħafna li rridu nippruvaw insolvuha għal xirin ta' snin li ġejjin, għaliex dinja problema illi se tibqa' magħna tul dan is-seklu kollu, eccetera, ġifiri. Irridu naraw kif se nerġaw nirridefinixxu l-Ewropa, ma rridux neqirdu l-Ewropa u nerġaw nibnuha mill-bidu, maħniex se noħol u Ewropa differenti mill-ġdid imma rridu iva nipperfezzjonawha sabiex tkun Ewropa illi tista' tiffaċċa l-isfidi b'mod aktar faċli. Issa, aħna rridu illi nqajmu din il-dibattitu bejnietna. Hemm e, xaħġa ħaġa li tingħata spess naħseb illi kien il-Prim Ministru e, tal-Olanda li qal irridu nagħmlu iktar binqas u jiena nistaqsikom imma dan taħsbu li huwa possibbli. Nistaw verament namlu iktar binqas rizorsi finanzjarji per eżempju, u hemm din l-ideja anki fit tfassil tal-MFF il-Renju se joħroġ se jkonna inqas rizorsi għaliex il-pajizi eh, għandhom inqas u imma jridu namlu iktar. X'se namlu? Irridu difiża b'saħħitha anki kontra l-attakki ċibernetiċi, politika favur kif smajna hawnhekk l-intelligenza artifiċjali, l-aġenda digitali, l-unjoni tal-enerġija, tant sfidi li rridu niffaċċaw kif se nagħmlu dan binqas. Tasbu li saw nagħmlu iktar binqas ma naħsibx jiena. Nistaw namlu iktar billi innaqsu il-kapacità leġislativa tal-Parlament Ewropew ma naħsibx. Nistaw namlu iktar jekk najdu illi iċ-ċentru tal-, tal, tal tal-Ewropa se tkun se jkunu l-pajjiż individwali flok l-Unjoni Ewropea? Le, jiena naħseb illi għandna identitajiet eh, komuni, iva, jiena nħossni Bask, eh, nħossni Spanjol, Ewropew. U ah, mbagħad inħossni wkoll eh, ċittadin tal-belt minn fejn niġi jiena. Imma din il-ħaġa li noqogħdu ninsistu illi jekk aħna morru lura n-nazzjonaliżmu dak huwa l-uniku spazju tad-demokrazija, dak huwa perikolus għall parlament Ewropew għaliex tal-Parlament huwa bbażat fuq leġittimità demokratika diretta. Jina ma nemminx kif, kif intqal li l-Ewropa hija komunità tal-immaġinazzjoni, le mhijiex immaġinarja hija komunità ta' nazzjonijiet, ta' ċittadini u ta' ċittadinanza. U jina naħseb illi dan huwa importanti ħafna sabiex aħna kunu nistgħu nitkellmu dwar il-futur tal-Ewropa. U dan huwa l-ispirtu ta' dan ir-rapport li iva irid jgħid illi hemm er- bżonn ta' kuntatti mal-Parlamenti Nazzjonali ovvjament dak li għattu intom huwa importanti iktar preżenza ta' dibattiti Ewropew fil-Parlamenti Nazzjonali iktar eh, tħaddim aħjar tal-proporzjonalità ta' sussidjarjetà mela le iva imma l-assenza tal-Parlament Ewropew f'ħafna oqsma li jirregolaw il-Kummissjoni jew il-Kunsill li aħna laqas biss għandna dritt illi nidjalogaw magħhom fuqhom għaliex huma affarijiet meqjusa bħala eh, il-kompeti tagħhom huwa deficit għal proċess demokratiku. Eh, kif għal sur eh, Almunja illi il-Konsill Ewropew jgħat eh, jimmonopolizza ħafna deċiżjonijiet li qegħdin jittieħu. Mbagħad hemm ħaġa oħra u b'din, Sinjura President, illi dejjem aktar ta' spess hemm ħafna nuqqas ta' implementazzjoni tal-liġi Ewropea fl-Unjoni fil-pajizi tagħna mhux qed nitkellem dwar il-kwoti tal-immigranti, imma ħafna mill-liġi Ewropea mux qed titwettaq fil-pajjiżi fl-istati membri din ħaġa perikoluża ħafna. Il-biraħ kont qed nitkellem ma' rappreżentanti tal- eh, dinja tal- tal-kumpaniji tal-imprenditorja ħafna affarijiet li najdu li u li namlu fl-Europa ma jistawx jisiru il-realtà għaliex hemm ħafna ostakoli anki fuq livell nazzjonali. Il-fatt illi l-liġi Ewropea ma tkunx qiegħda tiġi imwetqa fil-pajjiżi nazzjonali qegħdin iddajfu lill-Unjani huwa importanti ħafna illi jintom taqsmu maħna l-ideja taqom Imma Dan il-parlament u f'din il-kamra għaw rappresentanza ta' dak li huwa e, huma huwa l-ispiritu ta' kollaborazzjoni mal-parlamenti nazzjonali iva, imma kollox jitlob Ewropa iktar b'saħħitha u Ewropa iktar b'saħħitha mhux biex tagħmel inqas imma qed tkun Ewropa li tista' tagħmel iktar dejjem fir-rispett ta' dawk li huma il regoli tagħna għaliex dak qed jitlob minna il-futur jekk verament l-Ewropa tagħna se jkollha futur. Grazzi. Signori, issa għabbażi tal-bit illi għandi hawnhekk u qudiemi irrid ngħidilkom illi eh, rridu nitkellmu unżommu mal-ħinijiet taftit ftit minuti eh, li huma lilkom. Naddi sal-kelma lil eh, rappresentant tal-House of Lords, Renew Unit, Is-sur Lidl. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi tal-li uh, sejjaħtli. Jina, Sinjura President, eh, xiftit uh, eh, uh, f'pożizzjoni tal-mistija li qed hawnhekk fiha fid-daw tal-Brexit li nixtieq ngħidilkom lilkom il-koll, Sinjuri, huwa illi din l-istorja mhix qed tqarreb it-tmim tagħha il-bot minn hekk. Sa mis-sena 2016 kulħadd għaraf illi li titlaq mill-Unjoni Ewropew ħafna iżjed ikkomplikat milli dak kollu li ħaseb kulħadd. U kulħadd qed induna wkoll issa illi ma tistax eh, iġiba żewġ u li kollox imur kif trid int. Um, telf serju li trid iġġarrab anka f'termini ta' ekonomija meta titlaq mill-Unjoni Ewropea. X'ser jiġri fil-ġimgħat li ġejjin jiena ma nafx, diversi opinjonijiet differenti dwar ser iseħħ fil-ġejjin tkun traġedja pero jekk nasbu illi l-unika għazla kienet bejn da kull s-sir tagħmel tamel mej fi Brussel u il-no deal li ma jkunx hemm ftehim. Jina naħseb illi s-situazzjoni differenti ħafna minn hekk. Hemm firxa vasta ta' possibiltajiet. Jista' jkun hemm anka il-possibilità illi anka inwaqfu il-Brexit u koll, pero dinija l-opinjoni tijaj personali, mijiex l-opinjoni tal-komitat illi għetni rapprezenta, pero nistanidilkom illi fil-Renju Unit għet naffaċċaw għaddejjid minn periodu eh, ta' kriżi kbira, wieħed minn l-ikbar l-iktar periodi eh, ta' kriżi b'atmosfera mastera tqila ħafna fil-kmamar eh, tagħna meta qabla mal-passat. Kif naħseb jiena dwar is-suġġett li qed nitkellmu dwar illum? L-ewwel net naħseb li kull persuna mir-Renju Unit għandha tifhem illi s-suċċess Ewropew huwa importanti għas suċċess tar renju Unit barra mill-Unjoni Ewropea. Għaliex aħna na ħafna affarijiet li jakkomunawna, tnaffaċċaw l-istess sfidi u l-interessi eh, tagħna huma komuni immens u propju hawnhekk u minħabba dan eh, it-traġedja ta' Brexit. Eh, naħseb illi ehm, ċerta persuni fil-House fil of Lords u anka fil-partit tiegħi, il-partit eh, tal-laburisti, jekk Brexit tassew seħ, aħna xorta waħda irridu nibqaw viċin ħafna tal-Unjoni Ewropea minn kull aspett u f'kull settur. Dan ifisser illi aħna nixtiequ nżommu l-iktar relazzjonijiet viċini possibbli mal-Unjoni Ewropea f'termini ta' dialogu u li nkunu anka rappreżentati per eżempju eh, flaqat bħal tal-lum, fora bħal dan tal-lum. Aħna nixtiequ nkunu parti mid-dibattitu tal-Unjoni Ewropea, jiġri xiġri f'Marzu. Wieħed mill eh, mill-riżultati tal-referendum dwar Brexit kien propju li għall-ewwel darba hemm kostitwenza kostitwenza illi tħossa eh, viċin ħafna tal-Unjoni Ewropea dan jider li fost iż-żazax. Iż-żazax tagħna iħossu illi iridu iħarsu din l-identità tal-Unjoni Ewropea tagħhom u fil-fatt naħseb li l-ġenerazzjonijiet liżjed anzjani kienu dawk illi xtaqqu jillimitaw il-relazzjoni tar renju Unit ma' l-Unjoni Ewropea u bekk ikkompromettew il-ġejni ta' dawn iż-żgħażagħ. Jiena naħseb illi id-dibattitu dwar x'jistgħu jagħmlu l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit flimkien għandu jkompli għandu jkompli anka mhux biss termini ta' sfidi rigward is-sigurtà, f'termini ta' relazzjoni tagħna mal-Istati Uniti u Putin, it-terrorizmu u affarijiet oħra. Iżda anka l-sfidi ekonomiċi, tibdil klimatiku illi affettwana il-kol kemm aħna, id-demografija, l-migrazzjoni kif aħna nerġaw natu definizzjoni lil kapitalizmu kif imbidluħ biex il-kapitalizmu ikun sostenibli u jiprovdi soluzzjoni ġusta għal soċjetà Tana kollha kemm hi. Naħseb li dawn huma l-mistoqsijiet li aħna bħala Ewropej qed naffaċċaw u ħanibqgħu naffaċċawhom anke wara Marzu u nerġa' ngħid jiena naħseb illi hemm possibilità li nibqgħu parti mill-Unjoni Ewropea wkoll. Grazzi ħafna, grazzi ħafna tal żammejt mal-ħames minuti allokati għalik. Eh, nitamaw Sur l-idil, illi din dimmi tkunx l-ewwel darba, l-aħħar darba illi narawkom, però Eh, ovvjament, wieħed irid jirrispetta id-deċiżjoni tal-maġġoranza. Però naqbel miak, din hija eh, traġedja u paradossalment eh, naraw kemm Brexit ikun ta' suċċess anke fid-dawl tal-ftehim illi r-Renju Unit jirnexxu li jikseb mal-Unjoni Ewropea. Issa nixtieq ngħaddi l kelma lis-Sinjura Ivana Maletic illi taħdem fil-Komitat Ekon u illi ħadmet it-fit ma' Sur Ramon Jaregui. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena nixtieq nilqa lill-membri tal-Parlamenti Nazzjonali li joġobhom jiġu hawnhekk fostna, naħseb li dialogu magħhom huwa importanti u importanti wkoll illi naħdmu magħkom għaliex intkom dawk li tistgħu tiżguraw li l politika li aħna niddeċidu dwar hawnhekk tiġi implementata fil-prattika, jekk jogħġbok ivana tgħid il-President oqgħod viċin il-mikrofonu. Iva, Mela, fil-Kumitat Ekon aħna deċidejna li nżommu iżjed viċin mal-politika ekonomika u għalhekk użajna din l-opinjoni biex nisħu fuq kemm huwa importanti li wieħed jappoġġa tlestija ta' proċessi li jibdew snin ilu bħal pereżempju l-proċess ta' tlestija tal-Unjoni Bankarja u l-bżonn li niżguraw trasparenza u trattament l-istess għall l-istati membri kollha li parteċipaw fl-Unjoni Bankarja. Mbagħad it-tlestija tal-su eh, kapitali tal-Unjoni Ewropea għaliex dan huwa komplementari mal-Unjoni Bankarja u jikkontribwixxi wkoll għal sim ta' respons responsabilta u anka ikunu iżjed kawti f'termini ta' xokkijiet fil-ġejjeni. Mbagħad, it-tlestija tal-Unjoni Monetarja. Din ukoll hija importanti biex nippreservaw l-istabilità tal-munita unika u anka insaħħu il-politika monetarja fost l-Istati membri. Raba pass, deċidejna wkoll nieħdu iżjed passi f'termini tal-mekanizmu ta' stabilta tal-Unjoni Ewropea u anka single backstop tal-Fond Ewropew. E kif ġi konfermat mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Meta nitkellmu dwar Unjoni Bankarja, nafu li l-Istati membri għadhom qed jiddiskutu ma jistgħux jaqblu fuq l-establishment il-skema EDIS li għal iskema ta' assikurazzjoni U fil-fatt hawnhekk jiena qed nara fejn intom stati membri u parlamenti nazzjonali jista' jkollkom rol din, din il-kwistjoni tal-edis tistgħu eh, titkellmu dwarha u tippruvaw tgħinuna biex inlestu u nikompletaw l-Unjoni Bankarja. Unbat, aċċess ħjar għal swieq kapitali dawn ikunu importanti ħafna għall SMEs u allura importanti għalina l-koll u l-SMEs tradizjonali nafu illi dependu ħafna fuq is-self mill-banek. Għalhekk huwa importanti li nintroduċi miżuri ġodda u skemi ta' garanziji illi ser iżidu l-kapaċità tas-setturi bankarji biex iselfu iżjed il-proġett li huma meqjusa bħala iżjed riskjużi u l-SMIs il-pożizzjoni tagħhom hija daqsxejn iżjed riskjuża wkoll. Hemm ukoll ir-rakkomandazzjonijiet, rakkomandazzjonijiet li diskutejnihom diversi drabi fil-Parlament Ewropew u diskutejnihom anke makom parlamenti nazzjonali biex naraw kif nistgħu ntejbu is-semestru, il-proċess tas semestru Ewropew. Aħna nasbu li l-involviment tal-parlamenti nazzjonali illi jinvolvu ruhom iżjed fil-country reports u fil-country specific recommendations jistaw waslu għal l-implementazzjoni aħjar u bekk inkunu qed nejnu l-istess uh, proċess Ewropew. Nafu li l-investiment u politiki fiskali responsabbli kif ukoll riformi strutturali huma tliet pilastri biex tikseb tkabbir sostenibli. Għalhekk aħna nappoġġaw appoġġaw il-programm illi ser ikun it-tieni pass li kompli l-efsi u li jżgura investiment ta' 38 biljun euro. Dan għandu jżon f'moħu anka proġetti privati u l-startups. Rrit nsemmu wkoll il-reform il-programm ta' appoġġ ta' riforma strutturali bħala il-tielet lat ta' dan e, triangolu dan ġimeqjus fil-perspettiva attwali u l-appoċ e, minnaħa tal-istati membri għabess kull stennija li kellna aħna. Għalhekk apparti l-investiment u anka parti l-politika fiskali responsabbli għandna bżonn riforma strutturali wkoll u għalhekk huwa importanti illi nappoġġaw programmi ta' riforma ġodda bħala parti mill-MFF il-ġdid u dan għandu jkun marbut ma' semestru Ewropew u anka fl-implementazzjoni ta' CSRs fin-naħa tal-istati membri. U Eh, l-aħħar punt li huwa wkoll punt importanti il ħolqien ta' qasam ta' VAT uniku għall-Unjoni Ewropea. Kemm aħna. Il-kol kemm intom tafu li ilna naħdmu għal din l-Unjoni fil-qasam tal-VAT għal dawn l-aħħar 25 sena u issa wasal illi innaqsu l-ispejjeż ta' compliance għan negozji tagħna, irridu naqsu l-każijiet ta' frodi transkonfinali u irridu nissemplifikaw proċeduri ta' VAT li saħlu issa saħħu s-suq uniku u joħol u kondizjoniet aħjar għal kummerċ transkonfinali. Importanti dan. Għalek Importanti u koll li nejt illi għanna naġlu dan il-proċess u koll. Finalment, il-proċess ta' sistem, ta' sistemi fiskali biex iqisu anka l-iżviluppi digitali biex bekk jirrispondu wkoll għal tibdil fil-modelli ta' negozju wkoll. Grazzi. Issa l-Estanja mirigi koga sinjura Tikilone. Grazzi. Eżis kollegi. Kull fil-ħodu. Meta ummu niftħu għajlina naraw li jem ċittadini ieħor mal-pija li mhux kontentu dan mhux minħabba l-istruttura istituzzjonali tal-Ewropa, imma iktar u iktar minħabba l-ipokrazija tal-Unjoni Ewropea. L-Ewropa twiet t-sigurta iktar prosperità, pero qed toffri fil-verità iktar austerità tnaqqis ta' servizzi pubbliċi. Ejja, Nieħdu per eżempju l-kwistjoni tal-migrazzjoni, il debatti pubbliku kif ukoll il-proposti li għanna jaraw dan bħala kwistjoni ta' sigurtà ta' morali, Pero fl-axar mill-axar dan huwa fenomenu li qed naffaċċjaw flus ikbar ta' migrazzjoni ġejjin mill-fatt li hemm talba kbira fl-Ewropa għax-xogħol irħis u tafu kif taħdem eh, l-offerta u id-domanda. Rifuġġjati li huma nies li qed jaħarbu minn pajjiżi perikolużi Jamlu dak li jagħmlu ġviri jiġu fl-Ewropa jirriskjaw ħajjitom eh, għal raġunijiet ekonomiċi. Nafu li l-Ewropa preżentament eh, hija involuta fin-negozju eh, ta' migranti li għedin sitwazzjoni diffiċli nistgħu nitfaw sinjal ta' no entry, però qed nsejħulhom biex jiġu hawnhekk għal xogħol rħis. Din hija ipokrita. Rridu naraw illi nibbażaw li attitudni tagħna fuq eh, prinċipji sodi eh, fid-dawl ta' ekonomija li qed issir iktar u iktar globali rridu naraw illi nirregolaw is-suq intern tal-imod eh, illi ikun hemmhekk biex jaqdi n-nies l-immigrazzjoni trid tieqaf ehm, nemmen li eh, vera rridu nħarsu f'interess esterni tagħna, però eh, anke l-kondizzjonijiet ta' xogħol rridu naraw li tħarsu fl-Ewropa. Eh, hemm ċertu anzi fl-Ewropa fissajna din is-sistema ta' kwoti mandatorji. Dawn tista' tgħid huma wieda għall kumpanija l-kbar illi jisma' ħan natukom iktar nies biex tkunu tistaw Tofru iċ-ċiċri. Tħajsu biċ-ċiċri. Ma naħsibx li dan huwa dak li rridu meta nitkellmu dwar eh, rivoluzzjoni eh, fis-settura Ewropea, rridu nishtu ktar u iktar enfasi fuq eh, l-impiegar sħiħ, jekk għandek kull ċittadin Ewropew li xaq jaħdem li għandu xogħol, u jekk għandu xogħol naraw li drittijiet ta' xogħol tiegħu jiġu mħarsa, bisħieħ, eh, mela li fl-axar mill ħar hawnhekk eh, maħniex qed nerġiċu bi kriżi imma kundizzjonijiet b'valuri li aħna li għali li jom. Ma tista' jkollna verament dibattitu eh, dwar tkabbir ekonomiku, dwar tkabbir eku u ġust. Fl-axar mill-axar l-Ewropa trid tkun hemmhekk għaċ-ċittadini, ċittadini li l-lesti jagħmlu l-għażliet huma għalihom infushom. Naseb li trid l-Unjoni tittieqaf tkun Unjoni ta' servizz għal kumpaniji l-kbar u tieħu ehm, is-sitwazzjoni ta' dawn in-nies biktar serjetà. Issa. Kellim li mis eh, is-sur Fenivezi mill-Parlament Ungeris. Grazzi bħala membru eh, tal-Parlament Ungheri, se nixtieq nirringrazzjak eh, tal-li eh, tajna dell-opportunità biex nitkellem aħna evalwajna bossa rapporti f'daħal ħarġemat u għadna tal-fema li l-Europa tkun Europa b'saħħitha mamula minn stati membri b'saħħithom. Dak huwa l-punt ta' tluq irridu nħarsu l-frontieri tagħna, irridu nħarsu l-kompetenzi tagħna. Tul dawn l-aħħar snin spiss tkellimna ma' stati membri oħra u wasanna għal konsens dwar x'nistgħu insolvu fl-imkien eh, stati membri, gvernijiet tagħhom eh, li ħadmu fl-imkien biex nindirizzaw pereżempju r-revoluzzjoni digitali. Għal dan kollu neħtieġu Ewropa b'saħħitha. Ma dan eh, mhux possibbli jekk ma jkollokx parlamenti stati membri b'saħħithom. Aħna ikunu partikolarment kuntenti kieku ikonna iktar seta iktar kontroll eh, permessa aktar sussidjarjetà hemm mistoqsija ma' fuq l-istituzzjonijiet Ewropej. Min jela per l-iktar importanti huwa l-Kunsill illi ħajtana direzzjoni jew kella għandna forsi nikkonsidraw mill-ġdijt ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea ġejjeni tal-Unjoni eh, u għabitċar li ħajkun hemm sfidi oħra Imma sesta għalina kem ħanżommu mal-valuri tagħna. Tkwana diskussjonijiet teoretiċi, pero irridu nħarsu wkoll lejn diskussjoni għal-MFF li ġej. Rapport Argentin imbatarija kien disappunt kbir. Il-għaliex kien hemm bosta riżoluzzjonijiet preċedenti kif ukoll stqarrijiet U hemm ukoll kwestjoni ta' kompetenzi bejn Sati membri u l-Unjoni. Naħseb li l-isem ta' kompetenzi hija ħaġa oġġettiva. Fil-Parlament Ewropew ikolli ngħid li hemm problema bis-sistema tal-voti. Ma li rajna qatt ma tista' tirreplika ruħa fil-Parlament tagħna. Allura, nixtieq ngħid li u eh, ukoll l-akkużjonijiet eh, l-akkużi skużawni li saru fir-rapport Sargentini eh, ġifieri li aħna nużaw riżorsi tagħna għal-ħarsin tal-frontier esterni naħseb li <laughs> memxejn ħażin f'dan l-immigranti illegali rridu bċara b'ċaraw tonda aħna mhux għam jidħlu għal kontrarju rridu niprofdu għajnuna l pajjiżi tal-Afrika tal-vant kif ukoll fil-vant nofsani biex naraw illi dawn il-flussi jonqsu fl-Ewropa. Imma il-migranti ekonomiċi ma nistax naġġettawhom. Mit-Turkija Sur Muhammed Tofra illi huwa membru tal-grupp parlamentari. Grazzi bħala membru tal-Assemblea Nazzjonali Turkija jiena tassew onorat illi nistan iħu sem f'din sezzjoni fuq il-ġejjenet tal-Ewropa, aħna nemnu eh, fuq fil-prinċipju tal-fatt li eh, il-pajzi kollha kandidati għandhom ikunu preżenti hawnhekk biex jikontribwixxu għal ġejjien tal-Unjoni. Eh, fil-fatt dan kien il-każ kif konna qed nimxu lejn it-Trattat tal-Lisbona. Aħna Konna mistiedna għal diskussjoni li kien hemm li bil-mod il-mod wasleta trattat tal Lisbona, l-lum il-ġurnata nafu kemm eh, l-sfidi eh, huma kbar kemm hemm eh, kemm mhux faċli li wieħed isib soluzzjoni nafu illi fil-kas tal ta' Sirja nafu fuq kemm ħabbatna wiċċa ma' problema kbira hawnhekk qed nitkellmu dwar is-sigurtà tal-Unjoni fost oħrajn nemmnu illi Unjoni b'saħħitha teħtieġ Turkija b'saħħitha. Turkija b'saħħitha tfisser Unjoni b'saħħitha. F'dan il-kuntest aħna labna rwol kruċjali biex l-Unjoni Ewropea tkun tista' ukoll terfa' din ehm, il-kriżi ta' migratorja kif ukoll l-effetti tagħha. Niftakru eh, l-istqarrija ta' 18 ta' Marzu eh, illi waslet għal tnaqqis ta' tal-flus eh, mill-Balkani tal-Punent 98%. Nixtieq ngħid li t-Turkija fl-istorja tagħha dejjem ma kontribwixxi tal-istabilità u s-sigurtà u l-prosperità tal-Ewropa minkejja negativita li jem rridu u għadna nemnu illi l-ġejjena ta' Turkija u għafeħdan l-Unjoni. B'dan f'maħna qed insegwu dibattitu fuq il-futur tal-Ewropa u l-esti illi nofru kontributi tagħna. Fuq il-qada twali nemmen illi il-punti li huma importanti u li nxaqu nisħu dwarhom huma qed kabbir Ewropa li tiffoka fuq il-problemi tagħha ma tix tinsa tkabbir li huwa l-iktar strument effettiv u li tassew biddel ehm, xejra tal-kontinent. Għalek ma tix diskrimina bejn il-pajizi li jieġu inklużi fit ċerku uh, ta' tkabbir. Nafu illi um, uh, problemi li tħabbat wiċċom uh, maħħa unjoni u kif tkompli tiġielet il-qudiem trid tara li tintegra fiħdana stati membri ġodda. Kif għal sur Juncker fil-diskors tiegħu dwar il-qada tal-Unjoni tal-2017, Unjoni Ewropea ma tistax u m'għandix tkun Unjoni ta' 27 pajjiż Nemmen il Unjoni Ewropea li tinkludi wkoll il-pajjiżi kandidati fosthom it-Turkija tista' tkun eh, seta globali vera u toħloq eh, outreach lejn dawn il-pajjiżi biex taffaċċja sfidi b'mod iktar komprensiv. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-Irlanda. Is-Senatur eh, General Crockwell, il-kelma lilek. Grazzi, eh, Signora Hubner, Signora President, u grazzi u koll il-kelima kolla. Grazzi eh, għall-impenn eh, li inti tajta għal dan il-proġett. Jena tassew, napretta dan. Kif nikonsidraw il-ġejni tal-Unjoni? Naseb ta' min nħarsu l-ura lejn dak il-qalu li l-Europa mux qassir f'daqqa huwa proġett li huwa bażat fuq eh, solidarjetà de facto nasib li dan huwa messaġġ importanti jekk kif eh, qed nimxu l qudiem fi 60 anniversarju eh, ta' twaqif tal-proġett Ewropew nasib li minn proġett politiku rridu nimxu lejn Ewropa iktar soċjali kontet nittama jena li nitkellmu dwar 28 stat membru, pero Ranjonita għamlu deċizjoni li joħorġu minn jena biex nikkritika din deċizjoni demokratika, pero permettu li xorta waħda nejti li kien esperienzi simili b'referenda fejn parti mitmexxija tal-pajis kella l-kuraċ li eh, tressa jeni referendum tiċara l-affarijiet u tkun onesta mal-elettorat. Xogħoltant tkun um, um, tkun sorprisa li tmur lura me deċiżjoni eh, jiena eh, fil-snin ta' esperjenza bħala sa' tal-lim ħafna drabi li eh, l-affarijiet staw um, jissolvew. Rridu naraw illi jena per esempio bħala rappresentant ta' pajis 92 fil-mija illi kontent nejt illi huma tassew impenjati fil-proġett Ewropew. Dan huwa tassew importanti li jiex smajna ħafna fuq is-solidarjetà. Kolli ngħid il-poplu tiegħi ma tantx ra solidarjetà meta faqqat il-kriżi finanzjarja nafu x-ġara settur bankarju 64 biljun euro ta' dejn li rridu jintrafaw minn ġenerazzjoni u ġenerazzjoni u nixtieq ngħid li eh, jiena mhux qed qiegħed eh, hawnhekk nitkellem għall gvern jew nkella l li nixtieq ngħid li xienna irnexxielna eh, nibqgħu għaddejjin, xienna illi nsaħħu bl-Ewropa l-ekonomija tagħna f'Ewropa iktar b'saħħitha li ħarġet mill-krisi. Jekk wieħed ħares lejn ir-referendum tal-Brexit, jara li żgħażagħ ma votawx favur ħruġ meta kont qed nistudja marketing rajt illi meta inti meta inti tagħmel żball 10 minn nies isir jafu meta jkun hemm xaġa tajba li ssir tliet minn nies biss isir jafu. Iġviri, ċet naraw fl-Europa, qed naraw zazah illi jiva, meta jiġu għall-Erasmus, igawdu l-istess l-bdiewa, igawdu eh, mill-beneficju tal-politika agrikola komuni, imma meta mbagħad eh, xi ħaġa tmur eh, ħażina dejjem nisimgħu iva l-Ewropa qed l-kom dik ir-regola jew kalla, jew kalla dejjem waħlu fil-burokratija Ewropeja. U dan rajtu fil-gvernijiet lokali, komunitajiet lokali. Nasab eh, li wasal iż-żmir li nimmarketjaw il-proġett Ewropew bħala Unjoni illi tibbenefika li benefika minna kullħat li liex meta n-nies jaraw x'għandhom xi tilfu u għamk mhux qed nitkellem dwar benefiċċji ekonomiċi, l-edukazzjoni, l-paċi, l-affarijiet kollha illi huma parti minn dan il-pakkett li l-Unjoni Ewropea. Imma jekk qed nitkellmu dwar vera solidarjetà, irridu niġu fl-imkien u naraw illi fil-waqt li Brexit hija l-ikbar teddida l-pajis, l-ikbar teddida l-Unjoni, hija l-migrazzjoni, u għalhekk naħseb irid ikonna approċ solidu b'saħħtu koes fejn kulħadd jerfa' l-pis, jaqsam il-pis. Issa fuq il-Parlament Nazzjonali nixtieq ngħid li nilqa' l-fatt li eh, hemm tisem iktar impenn ma' l-kunsilli lokali u ma' entitajiet oħra lokali. Nixtieq ngħid ħaġa oħra Eh, jena nixtieq ngħid eh, li iva fuq ehm, il-Brexit, eh, jena membru ta' klab tal-golf u jek ma ħallas l-istazzjoni ta' kull sena għaj ma nipax membru tal-klab, allura hija nieqfu nidħu bina nfusna nirrealizzaw x'inhi realtà interessanti. Il-fatt huwa li numru ta' Brexiters mexxew in-negozju tagħhom mill-Renju Unit tal-Irlanda, ġifiri, eh, din hija realtà, Iva, grazzi. Kont eh, qed nieħu gost nisimak, eh, sortanament dak li qed tgħidilna mis nasmajni qabel il-Brexit naħseb ku jkun kien ikun utli għal dak li vetaw favur. Grazzi ħafna, President. Jena mux se offrirkom soluzzjonijiet eh, għal problemi li għanda l-Unjoni Ewropea bħalissa għalix eh, dam se jkonna nidirizzawhom fil-futur. Jena sempliciment irrit eh, Eh, naqbel ma dak li għamel dan il-komitat AFCO tul din il-leġislatura frapporti separati u fejn eh, ċerti persuni fil-Parlament Ewropew pal Verhofstadt, eh, Brock, pal Mercedes Bresso, pal Inti stess u Ramon Hauregui proponew proposti biex eh, insaħħu Unjoni Politika jkun hemm iktar integrazzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea. Ma se nagħmel ftit kummenti fuq xi problemi illi għandna mhux biss fuq l-anatomija u l-istruttura tal-istituzzjonijiet tagħna imma il-fizjoloġija u l-mod kif jaħdmu. Jiġifieri mhux tant fuq l-istruttura imma fuq il-mod kif jaħdmu. Jiena qed Dal-waqt senala eh, la xar snin ta' pala deputat eh, ta' dan il-parlament u qabel kelli esperienza twila fuq livell nazzjonali U fl-esperienza li kelli jena fil-Parlament Ewropew ħabtet ukoll ma meta faqqat il-kriżi li kif għal Ramon Hawregi eh, separat l-Europa ferm aktar milli kienet 10 snin ilu. Dejjem fl-modi konna najdu li l-Europa kienet eh, timxi l-qoddim b'kull kriżi imma din hija okkażjoni fejn il- kriżijiet jista' jkun illi avvanzaw lill-Ewropa għaliex ittieħdu deċiżjonijiet ta' governanza imma xorta fuq il-sentimenti ta' ċittadini u il-tensjonijiet li jem fiħdan l-Europa ma' mxajnix il-qoddim, anzi morna l-ura dawn l-affarijiet ħraxu Fil-fema tiegħi parti kbira tal-problemi li għandna hija dovuta nuqqas ta' integrazzjoni tal-politika nazzjonali u l-politika Ewropea. U naħseb li dan huwa importanti propju li nsemmu hawnhekk flaqa ta' membri tal-Parlamenti Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew. Dak li ġi stabilit fi trattat ta' Lisbona dwar id-dialogu kostanti bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew verament ma ħadimx bizzejiet li wieħed jattendi laqa ta' dan it-tip biex ikun jista' iħoss in-nuqqas ta' fiduċja li teżisti bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Naħseb illi din hija problema illi rridu eh, niddiskutuha bejnietna. Hemm ukoll nuqqas ta' simetrija li qiegħda dejjem tiżdied bejn dawk li l-politikanti jisejħula policies u politics il-politiki konkreti dejjem qed ikollhom aktar dimensjoni Ewropea imma il-politika il-kompetenza politika il-partiti l-iskrutinju parlamentaru id-dibattiti il politika il kompetenza politika il partiti l iskrutinju parlamentaru id dibattiti il mezzi ta' komunikazzjoni għadhom fuq livell nazzjonali se naslu għal l-elezzjonijiet Ewropej minna ftit xhur u sfortunatament se jkun hemm 27 kompetizzjoni Ewropea u minn flok waħda li se jkun hemm ħafna proposti ideoloġiċi differenti. F'ħafna mill-interventi smajna li l-Unjoni Ewropea ma tħares iċ-ċittadini tagħha Dan huwa il-messaġġ tipiku illi qed eh, eh, eh, jgħat fil-qalba kollox jiġifieri fejnu is-seta ta' protezzjoni tal-ċittadini. Il-gvernijiet nazzjonali għandhom dan il-dmir, imma l-Unjoni Ewropea anke kieku trid ma tistax tħares li ċittadini Ewropej minn kriżijiet ekonomiċi jew kriżijiet oħrajn fil-kuntest ta' aktar globali. Ikkun pajjiż kif hemm pereżempju pal l-Istati Uniti għandhom nefqa pubblika li eh, hija ekwivalenti għal terz tal-PDG u tana u fl-Unjoni Ewropea huwa kważi wieħed fil-mija u b'wieħed fil-mija mhux possibbli li l-Unjoni Ewropea tħares iċ-ċittadini mill-faqar, mill-qat, mill-qat fost iż-żgħażagħ u minn ħafna affarijiet oħrajn għalhekk ejja ma nitqux biċ-ċittadini mhijiex ir-responsabbiltà tal-livell Ewropew illum li nħarsu iċ-ċittadini tagħna kieku aħna kif kemm il-darba talab dan il-parlament, kieku kenna budget ferm akbar b'riżorsi propji, iva nkunu f'pożizzjoni illi illi nżidu ma dak li jagħmlu l-istati membri u nagħmlu dak li ma jistgħux jagħmlu huma jew inkella ngħinu lil dawk il-pajjiżi li qegħdin f'sitwazzjoni għar. Għalek jina naħseb illi rridu ikkonna relazzjonijiet aktar mill-qrib ma' ċittadini nazzjonali biex nispjegaw li ċittadini tagħna fejn hemm din l-interkonnessjoni. Kien qed jgħid illi ma ħadimx il-dialogu interparlamentarju, però aħna għandna esperjenza illi fil-Parlament Ewropew aħna qegħdin niddiskutu mal-kapijiet tal-gvernijiet fl-istati membri dwar il-futur tal-Ewropa mela imma ebda president tal-Parlament parlamenti Nazzjonali maġi hawnhekk biex ikonna dan l-istess dibattitu. Bħalissa qed ikonna din il-laqa għaliex hemm rapport konkret minn membru tal-Parlament Ewropew illi rrit u ħadem biex ikonna dan id-dibattitu bejn Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali għaliex inkella laqas ma kien ikonna attività kontinwa ta' dialogu bejnietna, laqas dan ma jkun possibbli għalek eh, dan l aħħar punt li se namel jena naħseb li dana għat ma jista jieġi solvut eh, permezz parlament għad-żona tal-euro x'naħseb hekk tinħolo iktar konfużjoni fil-żona tal-euro u fl-Unjoni Ewropea. Diġà għandna biżejjed diffikultajiet illi naħdmu b'Kunsill Ewropew, bil-President tal-Kunsill Ewropew, bil-Kummissjoni, bil-President tal-Grupp tal-Euro, bil-Parlament Ewropew bil-Bank Ċentrali Ewropew. Jiġifieri hemm struttura li diġà hija diffiċli ħafna li wieħed jikkoordina bil-Parlament ta' żona tal-Euros l-affarijiet imorru għallar. Jiena ma naħsibx li għandu jinħoloq dan il-Parlament imma iva nemmen li dialogu bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew għadu fazi primittiva ħafna u jekk ma jkunx hemm dialogu bejnietna dak li se jiġri huwa li maħna se niftehmu qatt. Of course, you know that we have the meetings of the presidents of the parliaments and we have... Iva, għanna ħafna okkazjonijiet fejn aħna bħala afko suġerejna l-ġerarkija u da fuqna biex ikonna xi ħaġa simili bħal dik li inti suġġerejt ġifieri li konna l-kellima tal-parlamenti nazzjonali li intervjenu imma ma nafx il-messagġ għannu maħdiex, pero nerġaw niprofaw, issa mill-folke kinget ta' Danimarka sur eh, Rasmus Norgvist. Grazzi. Għafda l-axħar snin fil-Danimarka eh, kena dialogi ma' ċittadini fuq soġġetti differenti li kienu fuq l-Aġenda Ewropea dis-sena minni fuq eh, skala ikbar jella li jiexa minna proċess ta' konsultazzjoni ma' ċittadini, Dwarna id-Danimarka, n-organizzaw il-laqat u nishtiq nejt li sewx punti li baqaw miħaj. L-għennet kjar maħda meta saqsejna n niesa xini l-iktar ħagġa importanti biex insolvu l-Unjoni Ewropea u għagħat, bxur migranti jew nkellaw eh, jew iktar flus, eh, kienet eh, il-klima, il-klima, eh, u naħseb illi rridu, nejdu illi ħadd, ħadd ma qed jirnexxi l-Parlament, l-Kunsill, la il-Kommissjoni ċittadini danizi ek għalu jekk joġobkom fuq l-agenda ambientali irridu riżultati. Mbagħad eh, ħaġa oħra eh, kif taħdem l-Unjoni dini eh, donna diskussjoni kif naħdmu hawnhekk fih dan l-Unjoni min jieħu deċiżjonijiet U fuq jiex, eh, ħafna drabi fid danimarka dejjem ngħidu eh, isma, hemmhekk fil-Ewropea <laughs> jieħdu deċiżjonijiet, u eh, għafrok ngħidu isma anki aħna parti mill-proċess ta' teħid deċiżjoni. Emma naħseb li biex dan kollu ehm, Neħdu b-serjeta u senjura u kien semmietu dan qabel il-kwistjoni kollha ta' trasparenza. Għalli li jek jiena bħala membru parlamentari nazzjonali nista' nagħmel xogħol tajjeb għandi koll nara li kurem hemm level ta' trasparenza fil-ħidma tal konsil ma dan mhux il-każ hemm numru ta' gruppi ta' ħidma. Ma nafx il-numru eżat imma ftit snin ilu għed eh, jitkellem eh, dwar eh, xi ftit mijiet ta' gruppi ta' ħidma Għawna kħed netkelmu eh, nies eh, li eh, wara mm, bibimalu għavet joddu deċizjonijiet. U naħseb li bżonn iktar trasparenza. Rridu naraw li jkun hemm iktar accountability dwar deċizjonijiet li jittieħdu u nispjegaw dan il dawk li votaw ċittatini fl-aħħar mill-aħħar għalfejn tal-deċizjoni ttieħdet. U mhux biss fuq soġġetti banali, eh, biss eh, fuq eh, il-kussjonijiet kbar, ġifiri, di kussjoni ta' trasparenza hija xi ħaġa trasversali, xi ħaġa li l-Presidenza Nasib tista' tmur l dar u tipprova, tipprova tibda l-affarijiet, hemm minn għada stess meta nitkellmu dwar kif l-Ewropa taħdem dan unor ftuħdan mal-diskussjoni fuq il-ġeni tal-Unjoni Ewropea, jridu naraw naqra li niddiskutu fuq demokrazija, demokrazija iktar parteċipattiva, biex ma tkunx Brussel biss li tieħu deċiżjonijiet, imma li ċittadini kollha jħossu li l-kollha tikkontribwixxu fit ta' deċiżjoni. Ma nafx forse dan nistgħu nagħmluh billi norbtu iktar il-Parlamenti Nazzjonali f'dan il-proċess, pero meta ikonna dawn l-attivitajiet ta' dialogu me ċittadini eh, fuq suġġetti bħal MFF, kif nistaw eh, nimpenjaw eh, iktar u iktar nies fuq dan? Hemm ħafna pajjiżi, ħafna lokalitajiet li qed jagħmlu dan fuq livell lokali, però kif nistaw nikkunsidraw mill-ġejt il-mod kif ikonna demokrazija partiċipatorja fl ewropa Dinja mistoqsija serja l-dun saqsu, jekk irridu ċittadini ikunu eqreb għal dak illi aħna namlu u illi namlu dan fl-imkien. Grazzi, sam il-Kamera ta' Deputati, Deputata. Andrea Grippa. Mille gran Orda. Grazie, sena Presidente, eżis eh, membri ta' Parlament Ewropew, ta' Parlament Nazjonali, ta' sew kontenti li qed nieħu sem f'dan id-dibattitu fuq eh, il-futur tal-Ewropa. Konvint dejjem eh, dwar fatt li fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk nistgħu nsibu soluzzjonijiet jekk ninkludu ċittadini li għal daw l-aħħar snin dem għalu isma' l-Unjoni Ewropea qed titbiet me ċittadini regoli meħuda minn fuq mingħajr teħita deċiżjoni eh, komuni. Eh. Qed nitkellmu dwar eh, l raġunament ta' dokument tal-ekonomija għall finanzi illi huwa l-ewwel huwa l-ewwel wieħed ta' dan it-tip. Nemmen illi minnart kabir ma jistax ikun hemm ġejjin l-Unjoni Ewropea u naħseb ma nistgħux norjentaw rieħna l qudiem b'awsterità illi iżżomm milli konna tkabbir rridu naraw li Ewropa li tikber eh, tkun tista' tippermetti li l-Ewropa tibqa' kompetitiva jkollha rwol fid-dinja globalizzata. din eh, dawn il-politiċi ta' austerita biss ma waslu għal xejn fl-aħħar snin fl-Italja id-deċiżjonijiet eh, li ttieħdu eh, u l latitudni li jħallu l ta' mel li trid waslu biex kunem hemm inqas qas budget pubbliku ktar u iktar tbatija. Nasab li dan kollu wassal għad-dubja l-inċertezzi Meta nitkellmu dwar integrazzjoni, eh, rridu nifmu eh, kemm huwa kunċett importanti, però dan ma jfissirx omologazzjoni u nkella li wieħed iħares iħassar l-identitajiet jew nkella tradizzjonijiet nazzjonali li jridu jitqisu bħala l-għana bħala l-wirt tal-Unjoni. ngħid li eh, għall modell tal-futur tal-Ewropa il- parlament irid jara li appoġġa pajjiżi bħal Italja li jixtiequ jagħtu segwitu konkret għal konklużjonijiet tal-Kunsill adottati f'Ġunju li għadda illi jitorbu l istati membri dwar id-doveri tagħhom ta' solidarjetà u taqsim ta' responsabilità għalhekk aħna nixtiequ nitolbu illi l-abbozz ta' riżoluzzjoni u eh, jitieħdu bis-serja ta' tiħetazzjoni azzjoni u illi eh, fl-aħħar mill-aħħar eh, ma narawx illi ma ninsewx illi dawk il-ħafna nies li ġejn ħafna minnhom huma klandestini u ehm, rridu naraw l-indirizzaw situazzjoni. Nixtieq ukoll ngħid li l-Kamra ta' Deputati fil-Leġislatura Antika u rriet tħassib qawwi dwar ir-Walta Ministru Ewropew għal l-ekonomija. Nemmen illi dawn dan it-ħassib għadu validu l-lum. Il-fat illi minnonomi tagħna għaddu għal maġġoranza kwalifikata, nemmen illi importanti illi l-ewwel isir evalwazzjoni fuq eh, il-kwistjonijiet fejn eh, nistgħu nħallsu prezz eh, għal biex nħuq bil eh, fuq ċertu kwistjonijiet. Eh, Nejt li napprezza dan id-dialogu eh, bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali eja inkomplu kif sejrin aħna diġà batna dokumenti fuq suġġetti li aħna nħossu li huma importanti u nemmen li iktar kontribuzzjoni u iktar kollaborazzjoni, iktar dialogu jistaw jgħinu dan ix-xogħol ta' task force eh, biex nevitaw l-eċessi ta' argumentazzjoni eh, u ta' dettalji minnaħa tal-istituzzjonijiet eh, nilqawħ biex nagħtu iktar spazju li seti membri u niżguraw li jkun hemm iktar sem ta' ċittadini. Thank you very much. We go now to Romania. Grazzi ħafna. Issa naddu għas-Senat ta', ta Rumanija u naddi l-kelma lis-Sinjura Kretu. Grazzi ħafna, Sinjura President. Aziz kollegi u ħbib, jiena ilni nejt illi hemm xnija madwar l-Ewropa illi l-Unjoni Ewropea diġamlet xola u issa l-Unjoni Ewropea tista' tmut. Jien ma naqbilx ma din l-idea. Rrid nqod attenta, rridu nqodu attenti fuq dan. Bil-kontra ta' hekk, l-Unjoni Ewropea għadha tirrappreżenta l-iżjed proġett paċifiku, l-iżjed soċjetà li qed tgħix f'armonija minkejja t-tensjonijiet li kull ma jmur qed jistiedu. Unjoni Ewropea magħmula minn stati membri eh, kellna bħala fil-passat, eh, pero għasitna għal żewġ gwerer dinjin fis seklu 20 Għalhekk huwa importanti illi nsibu soluzzjonijiet biex nifmu kif ser nżommu l-Unjoni Ewropea maquda bħalissa biex ekku lidna jitwildu fil-paċi kif eh, għamilna aħna għaliex eh, l-aspett li zjed sabiħ tal-Unjoni Ewropea qed imajna xi ftit issa. Rridu nżommu f'moħħna il-kriżijiet, il-perikli marġinali, il-perikli marġinali. Jekk aħna nqogħdu nifukaw peroż fuq dawn, jista' jkun li nagħmlu lażlit il-ħsiena. Għalhekk, u importanti li nsolvu il-problema il problema ta' direzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Aħna qed niddiskutu wis rigward kif tiddeċidi b'mod demokratiku u liema livell jew aħjar flima livell għana niddeċidu jekk hux nazzjonali jew reġjonali, però din il-problema sekondarja qed ittellifna milli niddeċidu fuq l ħagġa ħaġa importanti milli nżommu d-majnej għannejna għal-fatt il-ċittadini tagħna huma irrabjati huma dizappuntati minħabba il-kontenut tad deċiżjonijiet li aħna kol kemm aħna qed nieħdu u l-effett li dawn id-deċiżjonijiet qed ikollhom fuq ħajjithom. Sakemm l-Unjoni Ewropea tipprov provdi anzi provdiet riżultati, uh, riżultati pozittivi għal-ċittadini, kulħadd kien kontent. Ista flok ma komplet tipprovdi dawn is-soluzzjonijiet komunitarji l-Unjoni Ewropea qabdet xejra differenti illi l-idea hija illi eh, din ixnija ġdida hija fil-fatt li nerġgħu nagħtu s-seta lill parlamenti nazzjonali tagħna Pero dan ma jistax jaħdem għaliex l-istati membri ma jistawx jikkontrollaw is-swieq tagħhom u l-muniti tagħhom waħedhom. Dawn il-problemi eżistenti rridu jissolvew bħala pajjiżi lkoll kol flimkien barra minn hekk. Il-xogħol ta' l-Unjoni Ewropea mill-banda l-oħra ikun kemm ikun effiċenti ma jistax jissostitwixxi il-partiti il politiċi nazzjonali jekk naħsbu li dan jista' jseħħ fil-verità ser ikollna gruppi politiċi li mhumiex ehm, autentiċi u dawn ikunu qed jibatu l-opinjonijiet eh, li mhux meta jkun hemm bżonnhom. Aħna rridu insolvu l-problemi ristrutturali tagħna bħal pereżempju l-pilastru soċjali sa issa irnexxilna kważi nikkompletaw kompletament is-suq digitali. Iżda għandna 27 jew 28 sistema soċjali ta' sigurtà soċjali differenti li qed ixejnu s-swieq kapitali tagħna u d-dinja tax-xogħol qed nippruvaw noħolqu ekonomija mingħajr frontieri iżda s-soċjetajiet tagħna huma bil-frontieri. Barra minn hekk ir-raba eh, revoluzzjoni industrijali qed tagħmel il-soluzzjoni li qed nipprovdu bħala Unjoni Ewropea irrelevanti. Walek hemm bżonn ta' soluzzjonijiet ġodda, innovattivi biex jagħmlu tajjeb għal xogħlijiet li qed jisparixxu sistema monetarja fraġli mingħajr rieda, mingħajr ix-xewqa li nikkompletawha din l-Unjoni Monetarja hija problema oħra. Iżda Sur Almunja, Ministru tal-Finanzi, mingħajr budget kif jixraqlu mhijiex soluzzjoni. U it-tielet eh, punt minn ħatijaj u l-aħħar punt ukoll aħna għatanna problemi rigward id-diviża minkejja l-livell oli ta' nefqa militari ma' sibiex il-soluzzjoniet mixtieqa. Grazzi ħafna, issa għaddi l-kelma l-Onorevoli Elmar Brock għal PPE, jek joġbok. Grazzi ħafna, Danuta. Grazzi ħafna wkoll talli oġobkom tatuna il-kelma u toffruna din il-possibilta illi eh, ikolna dan id-dibattitu. Jiddispjaċini però illi pajjiżi mhux rappreżentat hawnhekk eh, ħasra li mhux qed jagħtu importanza lil dan is-suġġett. Żewġ kwistjonijiet li nixtieq għajem, Senjura President fil-Parlament Ewropew u anka fil-Parlamenti Nazzjonali rridu nifmu illi hemm sfidi reali illi rridu jiġu solvuti il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, il-globalizzazzjoni, il-digitalizzazzjoni illi ser ikolla konsekwenzi ekonomiċi serja lina il-kwistjoni ta' sigurtà u kif aħna nipproteġu il-munita nazzjonali tagħna għaliex fl-2000 U tminja kellna kriżi finanzjarja, però li kieku ma kienx hemm l-Unjoni Ewropea, ċerta pajjiżi kienu ser jikkollassaw kompletament. Għalhekk huwa importanti li niftakru illi illum għandna ħafna iżjed emigranti li qed jaslu fuq xtutna milli kellna tliet snin ilu. Din hija problema oħra li rridu nindirizzaw. Fil-waqt li rridu narfuhom daw l sfidu rridu narfu wkoll illi l-Unjoni Ewropea trid tindirizzom daw l problemi irridu nagħtu lill unjoni Ewropea l-odda li għandha bżonn biex tkun tista' taġixxi mingħajr dawn l-odot l-Unjoni Ewropea ma tistax taġixxi għalhekk hemm bżonn ta' kontroll tal-frontieri tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea qed jgħid li hemm bżonn ta' 10,000 persuna oħra li taħdem fuq il-frontieri. Iżda min ħajħallasom dawn l-10,000 persuna? L-Unjoni Ewropea qed nitolbu għamel iżjed iżda binqas binqas flus. Hemm ukoll bżonn ta' diskussjoni fuq eh, livell nazzjonali għaliex din l-attitudni sempliċement mhix loġika. Naħseb illi l-partit kollha għandhom eh, it-tort tagħhom hawnhekk. Rridu naraw kif nistgħu nagħmlu biex intejbu l-kontrolli. Spiss smajna il spiss nisimgħu illi il-Konsil tal-Unjoni Ewropea għandu jkun imsejs iżjed fuq sistema ta' fuq sistema federali. Naf illi huwa importanti li kollok parlamenti nazzjonali, huwa importanti wkoll li tisma' li tiżgur anzi li kollok eh, ċittadini informati. Jekk trid tissolvi il-soluzzjonijiet eżistenti, trid tiżgura illi kulħadd ikun jafx qed isir kif u fejn. Rridu nifmu min iddeċieda xiex u meta. Hemm bżonn ta' din it-tip ta' trasparenza, nkella ma jkunx hemm leġittimità eh, ta' xogħolna fajnejn iċ-ċittadini tagħna, dan jottu ukoll anke fuq livell Ewropew għanna bżon inqisu il-records tal ta' min ifassal il-liġi. E, u bekk, kamra oħra tkun tista tirratifika il deficit tal-Unjoni Ewropea. Rridu nerġgħu nivvalutaw il-metodu tagħna. Għax bħal donna e, meta jimxu l-affarijiet ħarir, Pariġu Berlin jihdu l-kredtu kollha huma meta l-affarijiet imorru ħażin tort tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk u importanti anka li nagħmluha ċara fejn ikunu ttieħdu l-imma deċiżjonijiet. Meta qed illi ċ-ċittadini jridu jkunu jafu min qed jiddeċiedi xiex u fejn, irridu dejjem nispjegaw fuq liema livell ikunu ttieħdu id-deċiżjonijiet għaliex spiss din is-sitwazzjoni mhijiex ċara biżejjed, rridu nkunu ċari fuq fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet. Meta nitkellmu fuq kompetenzi tal-Unjoni Ewropea, allura huma l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea li jieħdu d-deċiżjoni, però f'każ ta' kompetenzi nazzjonali huma l-istituzzjonijiet tal-Istati membri illi jiddeċidu jiġifieri il-parlamenti nazzjonali u għalhekk il-parlamenti nazzjonali f'dan il-każ jrid ikollhom mekkaniżmu ta' kontroll aħjar metodu ta' segwitu aħjar ukoll irridu jkunu f'pożizzjoni li jivverifikaw il-xogħol tal-Kummissjoni Ewropea. Ma ninsewx li l parlamenti Nazzjonali għandhom kollha mekkaniżmi kollha l-mekkaniżmi tagħhom Naħseb li din hija l-problema ta' nuqqas ta' trasparenza u biex fil-ġejjien ma jkollniex problemi ta' dan it-tip, jiena nissuġġerixxi illi nżidu t trasparenza għaliex naħseb illi il-konfużjoni ta' min għandu li ma tip ta' responsabilta' qed iwassal għal problemi ta' nuqqas ta' ftehim ma' ċittadini tagħna. Naħseb illi għanna u koll issa finalment l-opportunità illi naħdmu uh, b'mod iżjed effiċenti, hemm il-yellow card, il-yellow card u l-green card. Aspetti ta' sussidjarjetà jridu jitqisu wkoll, irridu nifmu eżattament fuq liema livell trid tittieħed deċiżjoni partikolari. Iżda importanti wkoll nkunu nafu min għandu liema tip ta' responsabilità. Spiss nitkellmu fuq uh, il-yellow cards. Jekk wieħed iħares lejn il-Trattat tal-Lisbona, forsi anke jista' jkollna xi tip ta' orange card. Orange card illi tfisser illi is-sussidjarjetà tista' tiġi imnedija mill-Parlament Nazzjonali u jekk il-Kunsill jaqbel u l-Parlament jaqbel ma dik id-deċiżjoni nazzjonali l-affarijiet ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin. Naħseb illi aħna fiħdan il-Parlament Ewropew jekk il-parti l-kbira tal-Gvernijiet Nazzjonali kunu kontra proġett ma nix nkomplu ninsistu bi proġett, però dan it-tip ta' proġett għanna bżonnu. Nasbu illi għandu bżonn jiġi implementat b'mod iżjed konsistenti fil-prattika. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa nixtieq nistieden il-kollega Awxe Madike mill-Litwanja. Mikrofonu għal-kellima jekk jogħġobha. Eżis eh, kollegi, iċ-ċittadini fil-Litwanja issa huma iżjed ottimisti dwar ġejjini tagħhom meta mqabbla mal-medja Ewropea. Xorta waħda, in-numru ta' xetta euroxettiċi qed jistiet primarjament minħabba illi memx bizzejet ftejim, memx biżejjed arfin dwar kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Jiena nappoġġa l-kollega tad Danimarka. Nistaw ngħidu illi Anka aħna fil-Litwanja meta jkun eh, hemm xi deċiżjoni tkun ittieħdet fuq livell nazzjonali u ma tintlaqax tajjeb mill-elettorat, il-politiċi tagħna jaħslu jdejhom u jgħidu dik hija xi ħaġa li ġiet deċiża mill-Unjoni Ewropea. Ta' ma jistax jibqa' jseħħ. Aħna rridu nkunu dawk li insawru il-politika u mhux dawk illi naċċettaw il-politika tkun kif tkun. Naħseb illi rridu nifqu namlu valutazzjoni statika illi mhijiex imsejsa fuq uh, osservazzjonijiet mill-ħajja reali ma nistawx nassumu li kollox ser jimxi tajjeb. Naħseb illi fil-ġejjin ix-xenarji rridu jkunu imsejsin fuq um, l-iktar uh, kondizjonijiet ħżiena biex bekk ir-riżultat ikun pożittiv jintlaqa tajjeb. Naħseb illi rridu nqisu wkoll ċerta standard soċjali li waslu għalek imsejħ pilastru soċjali. Dan ikun utli situazzjonijiet eh, soċjali li mhumiex daqshekk stabbli biex bekk kull reġun fl-Unjoni Ewropea jibbenefika minn eh, kundizzjonijiet eh, jew trattament iżjed ġust. Irridu noqogħdu attenti wkoll għal riforma għal l-iżvilupp ta' riformi interni il-proġett Ewropew irid jerġa' jidher fajnejn iċ-ċittadini bħala proġett leġittimu. U meta xi proċediment jittieħed kontra xi stat membru, rridu noqogħdu attenti. Eh, rridu noqogħdu attenti wkoll milli naħsbu li soluzzjonijiet bħal Brexit Um, u il-populisti jistaw ikunu soluzzjoni għal problemi tal-Unjoni Ewropea. Irridu kol namlu riforma tal-istituzzjonijiet biex li, li huma parti li jisawru l-Kostituzzjoni tal-Unjoni Ewropea jridu jkunu ċittadini rappreżentattivi u mhux teknokratiċi eh, li parteċipaw f'dawn l-istituzzjonijiet. Irridu niddemokratizzaw iżjed eh, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-ġenerazzjoni l-ġdida tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea fosthom il-Litwanja, irridu jgħinu biex ibidlu il-realtà, irridu nkunu lesti li nagħtu iżjed għaliex hekk u hekk biss nkunu nistgħu niksbu mill-Unjoni Ewropea dak li aħna m'għandniex, jiġifieri l-esperjenza Ewropea. Jiena nissuġġerixxi li nibdew eh, diskussjoni, forsi diskussjoni mhux ser toġobna, forsi anka ċerta kunċetti ser jibqgħu utopiċi, però irridu nżommu f'moħħna l-aspetti li żjed importanti bħal pereżempju dan l-ispazju Ewropew, spazju Ewropew li rrit jibqa' jinżamm minkejja l-esperjenza negattivi tal-passat. Grazzi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 il-Sur Miodrag Vukovic. Signora President, Signori, jiena ser nitkellem bisem pajizi, il-Montenegrin. Skużawni, għan nitkellem bisem pajizi, il-Montenegrin. U nirringrazzja minn hawnhekk eh, l-interpreti Kroati illi ser ikunu qed jinterpretaw eh, il-lingwa tiegħi l-Ingliż. L-ewwel nett nixtieq nibda billi nilqakom il-koll u nixtieq nirringrazzjakom illi stidintu anka l-delegazzjoni Montenegrina jiena il-kap tal-President tal-Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali ġewwa l-Montenegro u mill-ġdid jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-li stedentuni. U stedentuna l-kol fil-fatt għaliex dan huwa dibattitu interessanti u tlaħafna ħafna għalina. Il-parteċipazzjoni tagħna f'dan il-forum hija ir-riżultat ta' xogħol eh, ta' żewġ komitati il-Komitat għall affarijiet Kostituzzjonali u għall affarijiet ċivili. Aħna l-tqajna fil-Parlament fil-Montenegro u stabilixxejna kuntatt dirett u bilna illi kolna laqat iżjed eh, frekwenti. Iżda, nadi dritt għal messaġġ jiena ġej minn pajjiż eh, li huwa pajjiż kandidata subija fl-Unjoni Ewropea. U l-istituzzjonijiet kollha relevanti tal-Unjoni Ewropea dan il-fatt jafuh. Għal żmien twil ħafna issa smajna kummenti pożittivi fuq il-Montenegro minn banda tista' tqisna bħala pajjiż ta' suċċess fil-Balkani tal-Punent, storja ta' suċċess u anka eh, mexxejja tal-integrazzjoni reġjonali appuntu fil-Balkani tal-Punent fiż-żona tagħna. Il-fatt li tqisuna hekk juri li l-Montenegro jisforza ħafna biex eh, isegwi eh, l-integrazzjoni Ewropea. Aħna qatt meżitajna eh, u dejjem konna determinati f'dan ir-rigward. Il-kol qed naffaċċaw l-istess problemi fl-Unjoni Ewropea, iżda inħossuna inkoraġġati u anka obbligati illi insegwu l-istess l-istess triq bħalkom l-istess passaġġ biex naslu għal Unjoni Ewropea. Nixtieq ukoll insemmi il-kliem ta' Milan Dukanovic, il-president tagħna, meta tkellem waqt sessjoni speċjali tal seduta speċjali tal-Parlament Ewropew xi ftit ta' żmien ilu. Huwa bħala president ta' wieħed mill-pajjiżi tar reġjun tagħna li huwa wkoll ehm, pajjiż kandidat għasħobija tal-Unjoni Ewropea ingħata opportunità importanti u dan uh, eh, nossu ħafna. Illum smajt bir-reqqa dibattitu uh, eh, ta' hawnhekk u Aħna qed nistennew illi fit-tħejjija għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew intom ser eh, tipproċedu b'ċertu livell ta' ottimizmu u ser tistennew illi l-affarijiet jimxu kif suppost. Li nixtieqilkom huwa jiġifieri l-inqas ammont ta' problemi possibbli. Nitlobkom li tozzu l-Unjoni Ewropea li xija it-tama kollettiva tana il-kol għal-ġejjeni, jekk le il-pajizi kollha kandidati bħalna ser um, jiġu um, imdajfa ħafna minħabba l-passat tagħhom. Mux ser eh, nqot nitkellem fuq il-riformi li smajt eh, dwarhom minn għandkom illum. Intom interlokaturi rilevanti f'din il-konversazzjoni madana kollu fil-Montenegro eh, nista' nassigurakom li aħna qed nippreservaw il-valuri demokratiċi u meta ser nkunu parti minn din il-familja eh, Ewropea ser nkunu grati ħafna biex nikkwota f'dan il-perjodu ta' instabilità fil-Balkani il-Montenegro huwa punt importanti għaliex dejjem fisser unjoni f'termini ta' pożizzjonijiet politiċi u il-Montenegro għandu l-appoċ tagħna. Dawn kienu ħut mill-klim tal-President Tajani wara li semma eh, wara li semma diskors tal-President tagħna fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, grazzi għal eh, klim sabiħ ta'kom u nittamaw illi il xoqqat ta'kom xi darba isiru realtà. Issa ngħaddi l-kelma l rappresentant tal-House of Lords tar-Renew Unit, is-Sur Kinnell. Sinjura President, jina ma nasibx li nista' nkun elokwenti daqs il-kollega tiegħi Fil-fatt espressjoni bil-Inglis li tgħid li biex eh, punt eh, tfemu lil dak li jkun trid tirrepetiwlu diversi drabi. Jiena naħseb illi huwa fl-interess eh, ta' l-Unjoni tal-Renju Unit illi ikolna ftejm tajjeb jekk bħali tixtieq illi tibqa' tkun parti minn dan il-proġett, iżda anka jekk inti sempliċement tixtieq tkun ġirien eh, wieħed mill-ġirien tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa prinċipju li huwa importanti biex aħna niżguraw illi il-proġett Ewropew eh, jirbaħ. Jina fil-fatt naħseb illi l-abbozz ta' rapport dwar il-ġejjini tal-Ewropa huwa eh, abbozz eccellenti. Però naħseb illi fil-waqt li diversi rapporti u tkellmu dwar diversi punti, kien hemm tema komuni illi mhux għaqli illi ma tintroduċi qatt l-ebda bidla. It-tielet punt. Aħna bħal aħna fil-House of Lords impenjati ħafna għal dan l-impen. L-impen li nismaw il-kulħat, aħna nivjaġġaw ħafna, nirċivu ħafna korrispondenza anka f'Londra u saħan sitra aħna tant impenjati għal dak li seħ fl-Unjoni Ewropea illi aħna ġejna għek bħala żewġ timijiet, rappreżentant tal-House of Lords u hemm ukoll rappreżentant eh, kollega tagħna tal-House of Commons. Aħna naħsbu illi huwa importanti ħafna illi natu widen lil dak li seħ fl-Unjoni Ewropea għaliex bħala mm, pajjiżi ġirien tal-Unjoni Ewropea hemm ħafna tasib komuni Per eżempju, il-membri tal-parlamenti differenti jridu jitrattaw il-problema ta' sigurtà, ta' difiża u mod partikolari il-frontiera tal-vant tal-Unjoni Ewropea, mitħassib komuni tal-ekonomija, l-interdependenza ta' servizzi finanzjarji u kol tkompli l-importanza ta' dan l-aspett hemm tħassib komuni ta' tibdil klimatiku u ħafna tħassib ieħor. Meta nitkellmu dwar tħassib komuni li jakkomunana, allura hemm ukoll soluzzjonijiet komuni li jakkomunawna ukoll. Grazzi ħafna. Nista nissuġġeri, nista nassigurakom illi aħna hawnhekk bħala Parlament Ewropew aħna lesti li ngħinukom u lesti anka li nimpenjaw ir-rieħna bħala membri tal-Parlament Ewropew, jiddispeċin li ser ngħidu dan, Iżda mm, nixtiequ li mill-aktar fis possibbli nistabilixxu delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit biex jekk il-Brexit iseħħ eh, ikolna din eh, il-delegazzjoni stabilita. Iva, idea eccellenti. Għaddesa għas-senatru Mele, s-sur Karolat Titus. Grazie, signor Presidente f'dan id-debattitu fuq il-ġejna tal-Ewropa. F'Bukarest eh, nħarsu lejn eh, żewġ dimensjonijiet. L-ewwel net il-futur qarib eh, ma dan huwa ovvju l għaliex tafu li imislinna issa li jkunna fidejna il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropea fil-bidu ta' sena diħla huma wkoll sfidi oħra kbar. sfidi ħankun nistgħu nindirizzawhom tul il-presidenza oħrajn. Le. Qabel ma nagħmel però eh, referenza għal dan eh, id-dibattitu fuq il-ġejna tal-Ewropa fuq eh, la bosta rapport, rridu nitkellmu dwar il-futur komunu, naħseb li dan għandu jkun is-sista diskussjoni tagħna. Dan mill-ġdid jeħtieġ rieda politika, viżjoni, ħsieb strateġiku u sens komun ukoll imma koll eh, il fat li u kompromessi li jakkomodaw eh, l-interessi ta' dak u tal-ieħor. Imma wkoll eh, il fat li għandna alleanzi ġodda fl europa U fl-aħħar mux l-inqas fuq id-doveri li għanna fostom dak tal-onestà. naħseb eh, illi għawnek eh, eh, hemm ċertu elementi li nista' naqsam magħkom anke bħala xi ħadd ġej mill-pajjiż tal-Ewropa tal-Vant. Rridu nieħdu ċertu approċċi biex nafaċċaw l-isfidi. L-ewwel net fl-aħħar ta' Marzu għandna l-Brexit, Nixtieq li preferenza dak il qal Lord Lidl. Naħseb li anke għalina ħad tkun ċarġa komplikata, anke għalina huwa dispjaċir kbira li l-eżitu kien dak li kien eh, fil-Brexit, ma kun diskussjonijiet eh, dwar l-MFF, il-kampanja elettorali, għal l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, kif ukoll it-tmiem tas siċur ta' presidenza tagħna u tal-Kunsill preferenza għal elezzjonijiet naħseb hawnhekk irid ta' min isemmi element partikolari, perspettiva differenti minn dak li kien il-każ prezentament nafu li kena dejjem eh, iktar preokupazzjoni b'kemm ħan voti, kif jintqasmu il-bsirġijiet bejn diversi familji politiċi. Pepe, SND, Alde, nasab l-iktar ħaġa importanti hija li kull ma jmur partiti favur, il-gruppi politiċi favur l-Europa għandhom jiksbu ikbaru, maġoranza ikbaru ikbaru, nasab li eh, nistedinkom li għawnek eh, tirriflettu naqri iktar eh, dwar din il-perspettiva. ħaġa oħra li eh, nixtiequ niprovdu bħala perspettiva għal ħames snin eh, li ġejjin 2019-2024 nafu li fitħajja għal presidenza fl-imkien ma l-imsieħba tagħna fit-trio ġifieri Kroazja, il-Finlandja, fl-imkien ma l-presidenza Awstrijaka preżenti, fl-imkien ma l-imsieħba Ewropej l-oħra. Fl-imkien nexxinna noħorġu berba temi, prioritajiet biex nsejħelhom hekk il-tkabbir, il-konverġenza, l-kompetitività u l-koezjoni. Il-koezjoni għal li hija xi ħaġa importanti ehm, ċertu sati membri, partikolarment dawk eh, tal-Europa ċentrali u tal vanta Kemm ukoll dwar il-terrorizmu, dwar il-migrazzjoni, kien hemm it-tieni membru distint tal-Parlament Ingliż li semma dwar l-isfidi ġejjin mill-Vant tal-Europa kif ukoll l-Europa bħala attur dinji u nixtieq nfakkar ukoll illi l-gvern tiegħi eh, żiet il-punt tal-ġlieda kontra razzizmu, l-populizmu, xenofobija eh, u eh, ukoll il-diskors ta' mibeda nixtieq ngħid illi il-Kummissjoni Ewropea fuq ir-Razzizmu u l-Intolleranza kif ukoll rapporti oħor li jitkellem dwar is-sitwazzjoni kif inhi ta' sew eh, spunt ta' tħassib hawnhekk dwar is-sitwazzjoni ta' razzizmu. Daw ħajkunu eh, fost prioritajiet eh, tal-Presidenza Rumena. Issa ftit punti oħra ta' dan il-proċess. Qed nitkellmu dwar sfidi differenti hawnhekk. Però meta aħna niddiskutu fil-maċetadini tagħna, fil-pajjiżi tagħna, fuq tali soġġett Ewropew u li ieħor, hemm ċertu elementi illi rridu eh, noqgħod attendi dwarom eh, li jistgħu joħolqu inqas approċċ Ewropew. Ħanieħu eżempju, però nista' nħu eżempju nista' sem eżempju oħra. Meta pereżempju għandek sat membru eh, jew bosta li konstantament et moru kontra jew ma ma' deċiżjoni Nitkelmu dwar motivazzjonijiet politiċi u ekonomiċi, nasab li dawn kollha joħolqu sentiment ta' frustrazzjoni fil-opinjoni pubblika, kif nista nispjega dan u kif nista nikkonsolida l-element favur l ewropa li għadu b'saħħtu, ma nemmen li dan il-proċess eh, jimplika livelli, modi differenti dwar kif eh, wieħed jindirizza dej kwestjoni u l-aħħar mhux l-inqas rridu nsemmu l-fatt li rridu nidħlu iktar fil-font xi kultant mhux nabqa fuq livell superfiċjali dwar ir-realtajiet differenti li jeżistu fl-istati membri, fil-pajjiżi tal-viċinat. Ħafna drabi realtà hija differenti minn dik li naqraw fil-gazzetti. Is-sitwazzjoni mhix l-istess u meta nitkellmu dwar il-viċinat mhux qed nitkellmu biss dwar univers dwar in-nofsinhar, dwar il-Balkani, mhux qed ngħid li għandna ninsewhom imma Irridu noqogħdu attenti li ma nifriżawx pereżempju eh, il-proċess ta' kandidatura ta' ċertu pajjiżi bħal pereżempju dak tal-Modovella li l-affarijiet jistgħu jkunu iktar diffiċli minn mill jidru, l sforzi jistgħu jkunu ħafna ikbar minn dawk li jidru fuq punt ieħor issa fuq dak li qed jaqsam l-Ewropa nemmen li rridu kunu maquda iktar minn qatt qabel f'deċiżjonijiet li jieħdu fid-diskussjonijiet. Issa Jans Kopaċek mir Repubblika Ċeka. Grazzi tal-li għadejt l-kelma u l-sena rettajjeb. Kulħat l-lum qed nitkellmu dwar il-ġejjeni Europea. unjoni Ewropea. Nifsa l-Unjoni Ewropea fil-ġejjeni, nemmen li kwasiasi pjan li jrid ikun suċċess irid jirrikjedi li nifmu eżattament biex għaddejja l-Unjoni prezentament irridu nieqfu nħolmu. ċertu nies eh, għadhom eh, jħolmu, però naħseb illi jekk eh, imorru lura realtà naraw li ħafna miċ-ċittadini ma jidentifikawx rieħhom ma l-intensità u l-promodità l integrazzjoni ma regolazzjoni eċċessiva. U il-messagġi illi ċittadini qed jibgħatu lill-politiċi Ewropej ċaħdu per eżempju il-Kostituzzjoni tal-Unjoni, bosta referenda, kien hemm ukoll il-Brexit, u allura iktar u iktar proġetti ta' iktar u iktar integrazzjoni ħajkompli u konflitti fl-Unjoni. Dan jistaw ikunu għal daqsan periklu għall-Unjoni. Fil-fema tiegħi l-Unjoni Ewropea teħtieġ trasformazzjoni mill-qieħ. U l-ewwel rridu nirrealizzaw dak li semma ġviri li memxejn bħal demos Ewropew. Rridu nieqfu li nħarsu lejn l-istati nazzjonali, l-istati membri bħala l-ikbar konflitt li xfraħar mill-axħar nemmen li eh, ħafna drabi il-problema faċena fil-modi u il-gwerer kienu minħabba l-ideologiji u dan li wassal għat-traġedji mux l-istati differenti. Nasib li mhuwiex effettiv li konna seti membri li kompetu wieħed kontra li aħor. Fanti għaj l-Unjoni, l inqas, imma għandha tkun iktar effiċenti. U wkoll ċar, li ħafna opinjonijiet. Fuq eh, il-linja eh, ta' politika, fuq il-modi, eh, kif nistaw sew seru l-affarijiet, fl-istati membri, ma allura l-Unjoni Ewropea teħtieġ tadotta l-approċċ veloċità differenti l għaliex dawk li jistgħu eh, jaslu għal iktar integrazzjoni iktar malajr kun jistgħu jagħmlu dan, pero dak li sada membri li ma jqisux li dan huwa l-mod tagħhom jistgħu jaraw li jkunu eh, iktar effiċenti billi il-sistema kif inhi nazzjonali tagħhom eh, tħallat tieħu l-proċess. Il-biraħ diskutejna l-ekonomija bejn il-membri tal-parlamenti nazzjonali u l-MEPS u kienu ħafna jitkellmu dwar il-politika ekonomika ġejjiena tal-Unjoni. Kien hemm MEPS komunisti u membri oħra tal-Parlament li jisu l-Unjoni Ewropea bħala Titanic, bħala vaporettiere. Fonar oħra hemm oħrajn ġejjin minn stati membri fejn hemm nazzjonaliżmu qawwi li qed jaraw li hemm ħafna Infiq eh, li rrit jonqos u għallura nasib li meta inti għandek daqstant varjetà diffiċi biex tasar għal kompromess li għamen sens. Allura rridu nħallu li l-istati membri li jazlu umma xridu u bina ħallu l-om b'miftuħa kooperazzjoni. Kooperazzjoni kemm jishtu umma. Ma rridx imponi li nifsi fuq eh, fuq eh, map eh, Portugiż komunist, eh, ma fl-istess waqt xeqnejt li ma nixiex li xaħti għor jipromovi xaħġa li aħna Republika Ċeka ma nixtiqu jiex. Rridu naraw li niprovdu iktar seta li l-Parlamenti Nazjonali. Nemmen li r-rwol ta' l-Istati Nazjonali se tagħhom fil-politika Ewropea Għadu sajr, nafu li eh, l-karti soffor eh, miex effiċjenti, eh, ma tantxu mużati, għalek naħseb importanti li ikkonna laqat bħal dawn anki biex narfu li hemm opinjonijiet ta' sew differenti u li jagħmluha diffiċli biex naslu għal pożizzjoni komuni. Għalhekk għandna Nissenew li jkun hemm integrazzjoni sa tali punt sa fejn li sa membri jħossi huwa utli. Ridu nsaħħu r-wol tal-parlamenti nazzjonali biex nħalluhom jilabu r-wol tagħhom fil-politika Ewropea. Inkella nkunu qed eh, nżidu d eh, deficit Ewropew għaliex anki l-iktar, dawk l-iktar favur l-integrazzjoni Ewropea ehm, għalu illi l-idea ta' suprastat ehm, Ewropew mux ehm, għan ninsew din il-ħolma l-ura mux għan ninsew. tkun iktar kooperazzjoni intergovernattiva inkella l-Unjoni Ewropea għad kompletit fil il-fiduċa ta' ċittadini tagħha ħajkun hemm iktar u iktar eh, partijiet, partiti populisti Għet naraw eh, f'pajjiżi eh, stati membri li huma aktar tradizzjonali minn oħrajn, illum iktar membri tal-Unjoni Ewropea minn oħrajn. Nemmen li ma nistgħux nżidu ma' livelli li għanna ta' Ewropa. Jum primer luar. Grazzi, ma' nafsenar tajjeb, nishtiq nirringrazzja l-Parlament Ewropew tal-li permetta dal-iskambju bejn rappresentanti differenti mill-Parlament Ewropew Sur Hawregi li abbozza dan il-rapport na naħseb bażi tajba, bidu tajja pal dan id-dibattitu. Eh, naħseb li kolli nibda li jekk hemm xi ħaġa li katarizzat eh, l-Ewropej għadar eh, ħar snin hija kapaċità li joħolmu li jinsew jitfa' wara darhom sekli sħaħ ta' mm, gwerer u jħolqu daw l-istituzzjonijiet b'saħħithom jagħtu mis-sovranità tagħhom u eh, saħħu l-idea tal-istituzzjonijiet eh, dejjem bl-intenzjoni li eh, ikun jistaw jirrappreżentaw aħjar il-femiet tagħhom spiss ma mhux dejjem huma Madonna, huma il-politiċi, il-politikanti li fallew f'pajjiżhom li jitfgħu l-ħtija fuq l-Ewropa għal problemi li eh, għal problemi tagħhom fl-aħħar mill-aħħar. Nixtieq ngħid li eh, l-Unjoni Ewropea kienet tassew pożittiva għall-Ewropa u kemm tkun pożittiva fil-ġejjieni. L-Unjoni Ewropea preżentament eh, għandha ħafna atturi minn barra li qed jistennew u li tfalli. Imma nittama li jkunu biżejjed sens komun illi nurwom illi sejrin zball. Nejt li għanna bżon rizorsi finanzjarji, pero biex jirnexxirna rridu naraw li politika reġjonali intu iktar um, prominenza u rridu naraw li nifokaw iktar fuq uh, l-linja politika li qarbu l-Ewropa li l-ċittadini tagħha. Imbagħad uh, ħaġa oħra il-gvernijiet nazjonali ma jistawx waħlu fl-Ewropa għal da kollu li jmur ħażin, li bil mill-aħħar huma l-gvernijiet nazzjonali li huma rappreżentati eh, fl-Unjoni u huma li jridu jisolvu l-problemi mhux waħlu mhux billi waħlu eh, fl-Unjoni, naħseb li mhuwiex xiera eh, illi il-gvernijiet nazzjonali eh, waħlu fl-Unjoni għall-izbali li huma u fil-pajjiżi. Mitrata ta' Maastricht law rajna kif ir-rwol tal-Unjoni Ewropea jista' jissaħħaħ. U dan milla differenti, eh, mhux millat eh, nazjonalista, tkellimna dwar l-Ewropa taċ ċittadini. Ramon Hawregi tkellem dwar l-importanza tal-opinjoni pubblika jekk irridu nilħuq l-anijiet tagħna importanti li nserħu fuq l-awtoritajiet lokali u reġjonali. ma huma li jistgħu qarbu l-Unjoni Ewropea lejn iċ-ċittadini Allura ta' sew uh, utli li konna dan id-dibattitu ma' rappresentanti tal-settimen, però iktar u iktar importanti eh, li naraw li l-autoritajiet lokali u reġjonali jkunu valuti eh, b'mod eh, iktar importanti illa li dan li ħaj permetti li ċittadini tagħna neħossu sens ta' appartenenza. fil mixja mill-euroxettiċizmu għall-eurofobija. Nasib li hawnhekk eh, dawn it-termini eh, rridu nagħtu għal ċertu eh, partiti li qed naraw u rridu nkunu konxi ta' dan ta' din ir-realtà ta' din tedida kif qari kien mal-munja rridu nsorvu numru ta' problemi li għadhom pendenti Per eżempju, eh, il-bidla klimatika, il-Brexit, il-migrazzjoni, jiena jkolli ngħid li ma naqbilx mal-mod eh, kif uħut karbu dwar il-migrazzjoni l-lum. fl mal mill-axħar migranti huma ċittadini ta' ta' pajjiżi oħra jħarbu mill-ġuħ ħafna minnhom, mill-gwerer, u l-Ewropa dejjem kienet eh, kontinent ta' migrazzjoni. Um, ma rridux nħallu eh, ta' membri oħra jwieġbu bħal di realtà minn flokna. Ovvjament l-affarijiet rridu sir kif suppost rridu niżguraw eh, il-frontieri esterni tagħna, però ma nistax identifikaw ruħi ma' uħud mill-isqarijiet li saru f'din l-awla. Tassew eh, ma nemminx li uħut eh, li tkellmu eh, illi neħdu l-approċ ta' uħut illi intervenew. Naħseb illi hemm kustjoni umanitarja li laħqet skala enormi meta nitkellmu dwar immigrazzjoni. Nixtieq ngħid li fl-aħħar mill-aħħar is-soluzzjoni bħal kull ħaġa oħra hija iktar Ewropa u rridu naraw illi ntejbu Eh, il-funzjonament tal-istituzzjonijiet nagħmluhom iktar effiċenti, rridu eh, naraw li eh, nkunu nistaw naġixxu għaliex dak il-ħajn iċ-ċittadini. Issa, mera McGinnis, naġbok minn. Grazzi, Signor President, jena ma konċa unek tul din id-diskussjoni kollha, pero ġejt informata dwar id-dibattitu għali u flimkien ma' Senjora Hubner jiena kemm formalment u formalment dejjem ġurnata dwar dan dialogu mal-Parlament Nazzjonali u dejjem nibqa' sorpriża kif qed nikkompetu ma' xulxin meta f'aħħar mill-aħħar ġejna maħtura biex nagħmlu l-istess xogħol. Nittama illi dejn tkun xaġa li fuq nirriflettu iktar. L-għaliex intom minn Parlamenti Nazzjonali u jiena mill Parlament Ewropew aħna l-koll ġejna eletti u għanna rwol xnaqdu, jena dejjem eh, mħasba meta nisma min jgħid li ma nistawx eh, noħorġu eh, kompromessi li għamel sens. Fl-għar mill-axħar għalfej għedin għal-politika, mux għalek il-politika titlob kompromess kontinuament. L-Unjoni Ewropea tiffunzjona fuq dan, dan ma jfessirx li aħna dajfa, lej, fisser li aħna pragmatiċi u l-essin nsibu soluzzjonijiet fil-waqt li oħrajn ma rawx progress u nemmen li jiva tassew tassew eh, ġenjali li għanna dawn eh, il-blinds lejn l li eh, xemx kienet tammixni. Inkompli, jena għandi rispet kbira għal parlamentari fl-istati membri l-oħra, l-istess għal dawk li għandhom ruoli ruolijiet fil- tmexxija lokali u reġjonali, dan partikolarment fuq ir-wol li huma jridu jaqdu għal-ġejjieni. Eh. Meta nitkellmu dwar Brexit bizzejra jew kella bi kbira, ma differenza hija li qed nitkellmu dwar affarijiet iktar konkreti, qed nitkellmu dwar l-Unjoni Doganali, il-libertà ta' moviment, anke l-libertà pereżempju tal-animali domestiċi tagħkom biex mur imposta ieħor, affarijiet li nieħdu for granted, imma fl-aħħar mill-aħħar nafuhom grazzi nafuhom lill proġett Ewropew u regolamentazzjoni. Naħseb il-iva, nistaw namlu l-affarijiet ħjar, ma għannix nejxu minnajr regolamentazzjoni, soċjetà li hija regolata dejjem għal benefiċċju ta' ċittadini tagħhom. Ma nistax naqbel ukoll ma dawk li qalu li hemm ċittadini li qed jiġdu l-Ewropa fil-waqt li jidispeċini li kena fenomenu bħal Brexit u li meta smajna l-intervent, mill-kollega se eh, kolli nejt vera li forsi l-Irlandi iktar mill-quta minn mill-Brexit u nemmen li s-solidarjetà hija tassew importanti hawnhekk iktar minn qatt qabel is-solidarjetà li rajna wkoll mill-istati membri l-oħra 26 eh, vizavi Renju Unit. U allura nemmen li għanna insibu soluzzjonijiet u naraw naqra iktar fejn l-Unjoni ħadmet. Rridu naraw fejn hemm problemi u ħafna drabi problemi li jintafaw fuq dar l-Unjoni u ma' kussjonijiet domestiċi. Ġifieri rridu naraw naqraw. Eh, importanti li jekk kif noqorbu lejn l-elezzjonijiet li nitkellmu dwar l-Ewropa tal-valuri, kif nistgħu ntejbu l-Unjoni Ewropea kif nistgħu eh, nakkomodaw il dawk li jasbu li l-Ewropa qed eh, tagħmel wis ejja noqogħdu madwar il-mejda u nsolvu l-affarijiet flok noqogħdu kulħadd imur lura f'pajjiżu bl-idejat tiegħu għax kultant importanti li qabel nitu pożizzjoni nisimgħu u jena, dak li qed nipprietka nipprova nagħmlu jiena. Nixtieq eh, Nejt, e, nisijab ma dak il-għati juraħu Hubner. Grazzi tal-edena unek, naprezzaw il-ħin li jintom ħattu e, u e, biex tkunu għawnek. Nafu li flimkien ma kowsek u għawnek. Dawnu ma sutturi li tassew jajnuna, dialogu li tassew jajna. Importanti għal għaliex niksbu rifless ta' diversi stati membri, ta' realtà li għanna fil diversi stati membri. Importanti ma nitilqux minn hawnhekk billi naħsbu illi jisma memx triqar konsens jiena għal moment għalaq tajnija u għat xieġri kik l-Europa t-dizintegra, xieġri per eżempju fuq kwestjonijiet ta' gwaljanza, fuq uh, tibdil klimatiku fuq drittijiet ta' ċittadini. Dan fuq slafarijiet kollha li l-Unjoni Ewropea kisbet ta' ċittadini tagħha. Fġiet ċittadini tagħna u żgħażagħ tagħna li nittama illi ħajkunu qed l-elezzjoni ta' sena d-dieħla. Nemmen illi għandna dovver li nkunu iktar ċari fuq eh, it-tmexxija tal-Unjoni Ewropea fuq il-valuri illi nżommu mal-valur Ewropej u jekk hemm bżonn iva eh, ngħidu bħanġra ngħidu isma' eh, din mhux qed taħdem, mhux qed taħdem, hemm hemm ħafna affarijiet li mhux qed jaħdmu. Eh, meta inti tara d-diffikultajiet kollha marbuta mal-proċess ta' stat membru li jipprova jitlaq fl-aħħar mill-aħħar dan kollu għalfejn, ella li l-affarijiet qegħdin sew meta mm, hemm integrazzjoni, meta hemm disintegrazzjoni affarijiet huma diffiċli. Issa kellim mis-Senat eh, Spanjol. Nofsinar tajjeb il-kulħat, nir nirringrazzjakom għal l-opportunità nitkellmu l-lum għal qed naħseb li hemm bżonn li nisimgħu l xulxin iktar fi Spanja hemm konsensus li Eh, rridu nisimaw xirxin iktar. Issa naqblu fuq iż-żazax l-importanza ta' żazax illum u għada għalliex wara l-kriżijiet li għaddejna minnhom rrit nitkellmu dwar kriżi ta' identità Ewropea xi li tkun Ewropew x'inhu l-valuri tagħna eh, il-ċittadini kif ħossu għalihom xi tfisser li tkun Ewropew hemm bżonn lealtà, demokrazija, l-ugwaltà u drittijiet tal-bniedem u nistabblixxu li l-Unjoni Ewropea trid tippromuovi il-paċi u l-benesseri tal-ċittadini tagħha. Mbagħad aħna rridu nkunu konvinti li rridu naħdmu f'din id-direzzjoni u l-perspettiva tagħna l-kriżi sfortunatament eh, u rrit innu innuqas kbir ta' struttura Ewropea politika ta' austerità imposta li f'ħafna pajjiżi erdet il-stat assistenzjali, il-welfare state illi huwa utli l struttura materjali ta' soċjetajiet tagħna huwa wieħed mid-drittijiet fondamentali li tigarantixxi il-kondizzjonijiet mini biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jħossuhom verament ċittadini. Il-politiki neoliberali mhux biss eh, qegħdin eh, jeddu l-Unjoni Ewropea, imma qegħdin jeddu saħansitra it-tessut illi jiformali qegħdin jeskludu ħafna ċittadini, eluf ta' ċittadini f'dan il-vojt qed naraw kif qegħdin eh, jiżdiedu proġetti differenti l-autoritarjanizmu li qed iġenna niġildu wieħed kontra l-ieħor u eh, mhux dejjem jeħlu dawk li huma verament responsabbli il-falliment tal pajjiżi u l-klassi politika u koll għanda uh, tistaqsi li l-anfissa x-responsabilta għanda i għal-mot għall-affarijiet li sejrin zmerġ fl-Europa il-ċittadini u marrabjati u ma għandhom eh, bizat u bil-kem kem jistaw jiddefendu ruħom u koll. Il-sistema Ftan eh, aħna nħossu illi illum l-Unjoni Ewropea forsi nistaw nirrevedu il-Karta ta' drittijiet fondamentali għanna bżon l-Unjoni Ewropea IVA emmen bżon li eh, għanna bżon eh, proposta għall-Europa differenti, iktar sovranità bbażata fuq il-parteċipazzjoni tal-parlamenti nazzjonali, sovranità ta' formata minn gvernijiet sovrani li saħħu l xurxin grazzi għal konvivenza u jħarsu lejn orizzont uniku permezz għad-demokrazja demokrazija trasparenza u eh, drittijiet soċjali u ċivili rridu nħallu warajna ideja tal-Unjoni Ewropea ta' trattat ta' Maastricht inkunu qalbina u nisimgħu dak li qed jitolbu s-soċjetajiet tagħna. Għaliex is-soċjetajiet qegħdin jiżviluppaw tliet passi qabel l-istituzzjonijiet Aħna irridu noħolqu spazju demokratiku fl-Ewropa għaliex inħossu illi il-futur tal-popli tagħna ma jistax ikun biss ibbażat fuq l austerita u l-elezzjonijiet naħseb illi eh, memx raġuni għalfejn wieħed jaqta qalbu nafu illi il-voti tan-nisa eh, waqfu wkoll ħafna reazzjonijiet negattivi u aħna rridu nkunu lesti wkoll illi naħdmu wit fit mal-pajjiżi biex noħolqu Ewropa bbażat fuq drittijiet soċjali l-ugwaljanza ekonomika u soċjali bejn in-nisa u l-irġiel. Grazzi. Gracias. We have finished the discussion. Now I understand that... Uh... Issa Ramon Hawregi jixtieq jerġa' Iva, grazzi ħafna. L-ewwel net il-Presidenta għalt li biex namel taqsira, se nieħu ħames minuti biex namel dan jena se l-ewel net nibda billi nirringrazzja lil daw kollha li ġew hawnhekk. Naħseb President Hubna illi kienet ideja tajba li ltqajna hawnhekk biex nitkellmu b'mod tant miftuħ ma kienx hemm min tkellem kontra l-Ewropa, iva kien hemm min għal eh, li hemm bżonn ta' Ewropa minimalista imma ħadd ma tkellem bil-miftuħ kontra l-Ewropa u dana naħseb li huwa pożittiv. Iva kien hemm ukoll differenzi ta' opinjonijiet eh, bejn tip ta' Ewropa li nixtiequ, però dan l-aħħar Eh, diskors li smajna kien hemm min talab Ewropa eh, aħjar Ewropa li eh, telep il-problemi soċjali tas-solti. Naħseb li parti importanti tal- dibattitu tagħna kien l-importanza propju ta' dialogu bejn il-Parlamenti Nazzjonali u dak Parlament tal-Parlament Ewropew. Nħossu illi jisu hemm nuqqas ta' fiduċja, nuqqas ta' fiduċja nitkellmu fuq il-futur tal-Ewropa bħalli kieku il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali kienu kontra xurxin imma fil-realtà aħna qegħdin hawnhekk u mixin fl-istess triq. U u memx opinjonijiet kontradittorji Hemm tliet idejat li huma importanti ħafna li ħarġu minn dan il-dibattitu parteċipazzjoni akbar tal-Parlamenti Nazzjonali fis-Semestru Ewropew. Naħseb li dan ifisser parteċipazzjoni li demokratizza iktar il-governanza ekonomika tal-Unjoni għaliex hemmhekk hemm deficit illi aħna rridu nelbuh. It-tieni talba hija li l-proċessi leġislattivi tal-Parlament Ewropew u l-parteċipazzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali jittejbu u jkunu aktar mhux biss permezz ta' sussidjarjetà imma anki bil-kapaċità pożittiva ta' inizjattivi, eċetera. Mbagħad it-tielet talba li sar għamlu ħafna għal ħtieġa illi ninkludu l-entitajiet lokali u l-komunitajiet reġjonali fil-proċess Ewropew. Dawn huma punti illi tqajmu kemm il-darba fl-interventi li smajna b'mod partikolari minn il-rappreżentant tal-Kumitat tar-Reġuni ma mhux biss kien hemm eh, il-kontribut tal-Irlanda u anke ta' xi ħut mill-pajjiżi l-oħrajn. Jiena naħseb li kien importanti wkoll illi eh, smajna ħafna espressa il-tħassib fuq il-konsegwenzi tal-Brexit fil-kas tal-Irlanda li ma jkunx hemm frontiera ibsa fil-kas tal-ftejimiet il-ġodda r relazzjonijiet ma' Renju Unit wara l-Brexit. Żewġ rappreżentanti tar Renju Unit esprimew rida pożittiva, kostruttiva għal relazzjonijiet ta' bejnietna fil-futur u dawn il, din ir-relazzjoni il-ġdida issa rridu insaħħuha tkun relazzjoni partikolari ħafna tkun b'saħħitha għandna ħafna in komuni u ma nistax propjament dana nitilfuħ kollu. U smajna minn tkellem dwar it tħassib li għandhom dwar sim ta' responsabilità fuq il-suġġetti li l-iktar jolqtu li ċittadini, il-protezzjoni, il-pilastru soċjali, irridu naqsmu r-responsabiltajiet l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea. Ma nistawx noqodu nipuntaw sebajna lejn xurxin inwaħlu xurxin il-sigurezza, il-dinjità, ta' xogħol, il-ġlieda kontra l-inugwaljanza, dawn jitolbu illi ikunu kompetenzi maqsuma ma nistawx noqodu inwaħlu f'xurxin l-istati membri iwaħlu fl-Unjoni Ewropea u vice versa għaliex il-koll aħna parteċipanti u naqsmu l-istess responsabilta. U ir-referenza għal bidla fil-klima kif għal ir-rappreżentant tad Danimarka Kont sorpris illi uh, smajt min waħal fl-Unjoni Ewropea, nifem illi forsi il-Danimarka din hija eh, adattat pożizzjoni kritika imma eh, verità fil-verità l-Unjoni Ewropea fid-dinja edha fuq linja ta' qoddim tiġġieled tal-naqis tal-emissjonijiet Eh, dwar il-dekarbonizzazzjoni, mod ġenerali, eccetera, t eh, tipromuovi użu ta' jun ġodda ta' enerġija, eccetera. Umbat, il-ħtieġa li jkun hemm trasparenza fil-Kunsill dan huwa punt, punt numru paragrafu 8 fir-rapport jgħid li l-Kunsill hemm bżonn illi jinbidel f'Kamra Leġislattiva sabiex ikun hemm iktar trasparenza kien hemm min kritika il-politika tal-austerità u eh, għal pilastru soċjali li qed eh, jiswina tant biex aħna dana nofruh li ċittadini din hija kompetenza nazzjonali u korb divergenzi kbar anke fiħdan l-Unjoni Ewropea. Naħseb li huwa importanti li nisħu fuq l-importanza tal-prezenza tal-rappresentanti ta' Turkija u Montenegro li tant kelmu favur il-sħubija fl-Unjoni Ewropea li kunem il-Montenegro darba bħala membru tal-Unjoni Ewropea u relazzjoni tajbin ma' Turkija. Il-bżon li konna Ewropa li timxi veloċitajiet differenti dan huwa meħtieġ ukoll. koll dana kiteb rapport fuq il-ħtieġa ta' integrazzjoni differenzjata Jider biċ-ċar illi l-arkitettura tal-futur tal-Ewropa rrit tkun bazata u mibnija b'mod ta' ċerkji eh, konċentriċi ġifiri fl-ispazju taż-żona tal-Euro tibda minn hemm u mbagħad titwessal dawk il-pajjiżi l-oħrajn illi tinkludi spazju ġdid ta' relazzjonijiet differenti mar-Renju Unit man Norveġja u eh, l-Iżvizzera. Ġifiri, bħal kooperazzjoni imsaħħa dan ukoll se jkun strument importanti ħafna fil-bini tal-Unjoni Ewropea tal-futur. U fil-Parlament Ewropew maġġoranza illi jasbuwa u jena rrit rispettom il-dawn il-maġġoranzi illi ma, ma, ma kienux kellhom dubji dwar l-importanza ta' dan id-dibattitu. U Iva, rridu Ewropa iktar aġli, iktar effiċenti u effikaċi, imma Ewropa aħjar bot kif proponetu intom. Rridu flimkien niffaċċaw l isfidi tal-futur. Jiena nixtieq inżid messaġġ ieħor għalix eh, wara l-2008 meta konna għedin faċċaw bosta kriżijiet u eh, kien eh, moħna biex naraw kif se noħorġu mill-kriżijiet aħna eh, għadna attenti għal dak li irridu namlu. Imma minn dak li għal Joachim Almunja naraw illi issa elementi ħor importanti u kif se namluħ dak li għanna namlu għalek kif għal kien fil-bidu, hemm il-kwistjoni tal-bini eh, ta' fiduċja, ta' tissieħ ta' demokrazija, l-involviment tal-ċittadini, sussidjarjetà, affarijiet li huma importanti sabiex il-proċess ikun effettiv u effiċjenti. Eh, minn ħafna minnkom dana huwa wieħed mill-messaġġi li ħareġ ċar. Aħna mexxejja politiċi għaliex aħna hekk aħna f'din il-Kamra u aħna rridu nifmu illi ma nistawx nimponu fuq iċ-ċittadini, ma nistawx nimponu bidla fuq l-Ewropa, irridu nitkellmu, nidjalogaw. u eh, meta immorru lura f'pajjiżna irridu inwaslu dan il-messaġġ illi il-dmir tagħna li nitkellmu li nidjalogaw, nattendu laqat u din hija xi ħaġa illi eh, jekk ma, ma jirnexxinix nikkonvinċu n-nies mux senkun, mux sejrna xinna namlu xejn, irridu nikkonvinċu ċittadini billi nitkelmu maħom. Nishtiq nieħu żewġ minuti oħra tal-ħin ta'kom u najdilkom fiex qegħdin fil-tħejjija għall-elezzjonijiet tas sena id-dieħla. Aħna nafu meta se jsiru, se jsiru bejn il-23 u 26 ta' Mejju għamilna deċiżjoni fil-Parlament dwar id-daqs tal-Parlament tal-Futur mingħajr ir-Renju Unit se jkollna 705 membru tal-Parlament Ewropew. Issa naraw kif se jitqasmu dawn is-siġijiet bejn l-istati membri. Jiġifieri ta' dawn il-705 siġu emendajna il-regolament dwar il-partiti politiċi Ewropej u fundazzjonijiet Ewropej għanna il-Kummissarju Vera Jurova illi kienet qed titkellimna dwar din il-bidla l-ġdida eh, marbuta mal- Is-sitwazzjoni li waslet tal kasta Cambridge Analytica se naħdmu fuq dan ir-regolament sabiex inħarsu l-elezzjonijiet Ewropej mill-abbuż u l-aċċess għal data personali u il-riskju li jiġu manipolati il-riżultati. U eh, ekku, saw edin u eh, kif għalet Myra McGuinness, aħna nappoġġaw u napprezzaw ħafna l-appoġġ tagħkom l-elezzjonijiet li ġejjin iridu jkunu elezzjonijiet Ewropej. Dejjem ikun hemm kwistjonijiet domestiċi li, li wieħed iddiskuti meta niltaqgħu, però irid ikun hemm diskussjoni dwar l-Ewropa waqt il-kampanja elettorali. Hekk għandna bżonn, għandna bżonn parlament kostruttiv għal-futur li malar kemm jista' jkun ikun jista' jaħtar il-Kummissjoni Ewropea għaddejjin negozjati għal il-relazzjonijiet il tal-futur mar renju Unit ma nistawx naħlu ħin meta jkonna l-aħħar plenarja fit-18 ta' April u parlament il-ġdid illi ikun jista' jibda jaħdem f'Settembru. Il-parlament eh, jikun stabbilit f'Lulju imma rridu noqodu attenti li l-Ewropa tkun f'kundizzjoni tajba li tkun tista' tagħmel dak li hu mistenni minna l-elezzjonijiet ikunu dejjem moment diffiċli, din is-sena jista' jkunu diffiċli u jistgħu wkoll joħolqu xi ftit disgwit imma irridu niżguraw li kemm jista' jkun dana ma jsirx. Bekk nista' nagħlaq din il-laqa, nirringrazzjakom verament mill-qalb tal-li ġejtu hawnhekk biħġarkom alla volja kif qal Elmar Brock il-Ġermaniżi ma ġewx, is-soltu jiġu ma nafx għalfejn ma ġewx tid-darba, kien hemm at-tendenza verament sabiħa anki mill-grupp tal-pajjiżi kandidati. Grazzi tal-li ġejtu hawnhekk kienem eh, diskussjoni verament tajba li se tkun utli ferm għal eh, biex nkunu nistaw nifinalizzaw dan il-rapport imma id-dibattitu fuq il-futur tal-Europa irrid ikompli. Grazzi ħafna u l-vjaċċi tajjeb lura lejn pajjiżkom.